Right, good, good afternoon, everybody. Um, can I do formalities first of Il-war nafsinari tajab, senjuri. Għana ħadru li l-agenda tana ija adottata. Għaw xie Għabarbiet naħata tal-President, l-ġimma jena bat press release fissem uh, fisem il-Komitat fil-rigward tal- uh, la vizita tal-Konsil li għandhom xaqsmu dan l-avveniment u bil prospekt li kien ser ikunem uh, uh, intergovernmental route flimkien mal-governmental package u din nista tinsab fuq il- uh, website tal-Parlament u t-tini punt u li immedjatament wara din il-laqa tal-Kumitat ser ikun hemm uh, laqa oħra fir-rigward tal-perikli ta' diverġenza u ta' situazzjoni transatlantika fuq ir-regolamentazzjoni. U fl-aħħar jiena nixtieq niskuża ruħi minn qabel li s-sur Trisha jiena ser ikonna nitilqu eżatt fl-erba għaliex għandna laqa oħra. Sa nistgħu ngħaddu direttament għal punt tlieta fuq l-aġenda tagħna smih pubbliku ma' Jean-Claude Trichet m'għandux bżonn l-ebda introduzzjoni bħala ċer tal-Bank Ċentrali Ewropew. U ser niddiskutu il-Bord Ewropew dwar riskju sistemiku u għawnek uh, u għal-sur Trichet u kol-president tal-Bord ta' Riskju Sistemiku ser nisimaw minnant is-sur Trixxe u ser nisimaw id-domandi minnantkom u jkollna dialogu għal daqsant mhux ser jindu iktar l-amana l-sur Trixxe jogħġbok. Grazzi, grazzi ħafna. Signora President, membri onorevoli, jiena onorat li ħataw eh, u uh, dan il-komitat il-lum bħala President tal-Board eh, Ewropew dwar Riskju Sistemiku biex nitkellem mal parlament Ewropew kif hemm f'artiklu 5.4 tar-regolamentazzjoni u ser nitkellem dwar ir-rwoli tiegħi Fir-rigward tal-arkitettura supervizorja u fir-rigward tal-proċess leġislattiv. Ir-reformaturi li l-Ewropa tista' twassal riżultati. Illum jiena nixtieq nispjegalkom kif aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu il-bażi għal xogħol ta' kuljum tal-Risk Board. Lan tagħna huwa li nassiguraw xogħol effiċjenti u effettiv tar eh, bord tar riskju sistemiku li ser ikun jista' jiffoka fuq kwistjonijiet sam il-bidu eh, net sam meta jintaqa l-ewwel darba. U allura dan jinkludi x-xogħlijiet kollha li għamilna. u d-deċiżjonijiet li ħadna biex nassiguraw li dan eh, il-korp ġdid jaħdem sew, ġifir li il-Bord Ewropew dwar riskju sistemiku jaħdem sew. Iktar tard jiena ser nitkellem dwar l-oversight eh, l-politika tal-oversight eh, makro kredenzjali tal-European Risk Board u xinu ma' rekomandazzjonijiet Ewropew li għandu jiġi infassal f'politika partikolari. Issa qed nibdew l-attivitajiet tagħna wara li l-borġi stabilit seba' ġimgħat ilu u l-ewwel laqgħa tiegħu ġimagħtejn ilu. Hemm oqsma ta' politika ġodda u fil-fatt il-kollegi tiegħi u jiena konvinti li aħna ħafna xogħol qudiemna. Issa nixtieq insemmi il-bini tal-Bord Ewropew tar Riskju Sistemiku fis-16 ta' Diċembru tal-2010 il-leġiżlazzjoni li stabbilixxi il-Bord Ewropew dwar Riskju Sistemiku daħal fis-seħ u jinabdejt bdejt il-mandat tiegħi bħala President ta' l-ISRB. E Fl-istess ġurnata Sur King, il-gvernatur tal-Bank tal-Renju Unit, eh, ġi elett l-ewwel viċi ċer tal-SRB mill-membri tal-Kunsill Ġenerali tal-Bank Ċentrali Ewropew fl-20 ta' jannar tal-2011 il-Bord Ġenerali tal-ESRB għamlu l-ewwel laqa eh, ta' inaugurazzjoni u din il-laqa kienet eh, immirata biex tfassal il-bażi. Nixtieq labra fuq id-deċiżjonijiet li ħadna dakinhar l-Steering Committee jiġbor fi 14 membru fostom erba' membri tal-Bord Ġenerali li huma wkoll membri tal-Kunsill Ġenerali tal-ECB. Fl-20 ta' Jannar, is-Sur Barek Belka, il-Gvernatur tal-gvern eh, ta' Bank Pollak u il-gvernatur tal-Banka d'Italja u koll il-gvernatur tal-Bank ta' Ċipru u Sur Werner il-President ta' Deutsche Bundesbank ġew eletti bħala membri tal-Steering Committee għal tliet snin. Fl-istess ġurnata, Is-Sur Stefan Inkves, il-Gvernatur tal-Risbank, ġi elett ċer tal- kumitat uh, tal-advisory committee għal tliet snin. Il-board ġenerali id-deċida fuq il-mandat l-ATC ser joffri parir u assistenza li l-ISRB e u dan ser jagħmel reviżjoni regolari tal-istabilità finanzjarja fl-Unjoni Ewropea inkluża wkoll il- ehm, l-arfin tal-riskju sistemiku jina nemmen li l-ATC jista' jkollu rwol importanti fil-reviżjoni u fl-iżvilupp tal-istrumenti eh, ehm, tal-microprudential. Counter-cyclical capital buffers eh, jirrappreżentaw wieħed minn dawn l-istrumenti. Dawn kienu s eh, suġġett għal waħda mill-konsultazzjonijiet finalizzati riċentament mill-Kummissjoni Ewropea fir tal-Advisory Scientific Committee, il-Bord Ġenerali ddeċidi li jagħmel uh, talba eh, għal uh, interess minn għal esperti esterni biex dawn isiru membri tal-ASC, l-Advisory Scientific Committee. Nixtieq ngħid kemmtejn dwar dan il-Board, uh, l-Advisory Body, Eh, li l-Parlament wera interess partikolari. It-talba għal eh, l-interessi eh, tinsab fuq li l-website tal-ISRB u ser tinħarad, tinħarraġ għada fil fuq l fuq il-gazzetta uffiċjali il lingwi kollha. Emmek wara l-kandidati ser jkollhom it-leġimat biex japplikaw. Lan huwa li natriraw kemm jista' jkun esperti, l-aħjar esperti u hawnhekk inkunu qed nagħmlu dak li jixtieq il-Parlament. Il-mandat tal-ASC jinkludu wkoll kontribuzzjonijiet fuq id-definizzjoni ta' metodoloġiji biex inkunu nistgħu naraw x'inhuma r-riski u nassessjaw l-impatt potenzjali tal-materjalizzazzjoni fuq id-dizin u l korrelazzjoni ta' oda effettivi tal-microprudential u kol intejbu eh, l-odda ġa eżistenti jew il modelli ġa esistenti kif ukoll li kunem reviżjoni indipendenti miftuħa u analitika tal-istrateġija makroprudenziali u tal-operational frameworks. Fil-laqal Bord Ġenerali wkoll għamel ir-regoli ta' proċedura tal isrb u qabel fuq eh, eh, l-iskeda tal-aqa tal-2011 din l-iskeda et bassar li ser ikun hemm eh, erba' laqgħa tal-Bord General din is-sena f'Marzu, f'Ġunju, f'Settembru u f'Diċembru. Fl-aħħar segretarjat tal-ESRB ġie eh, stabilit fil-ECB u dan jinkludi iktar minn 20 membru staff minn bosta stati membri tal-Unjoni Ewropea u background professjonali differenti diversità tal-istaff tikkontribwixxi għal sintesi kreattiva ta' idejat u funzjonament effettiv ta' segretarjat biex bekk dan jgħin li l-ESRB jagħmel eh, ir-ruoli tiegħu jilħaqlanijiet tiegħu. Din hija eh, dan huwa sfond ta' xogħol li sar sissa biex nassiguraw li eh, ikun hemm is-setup f'waqtu tal-ESRB. Issa nixtieq nitkellem ftit dwar il-futur, ġifieri l-oversight tal-microprudential mill-ESRB. Il-leġizlazzjoni eh, tistabilixxi li SRB bħala bodi indipendenti tal-Unjoni Ewropea responsabbli għall-oversight tal-macroprudential fis-sistema eh, finanzjarja tal-Unjoni. Nixtieq enfasizza tet punti. L-ewwel li SRB ser jiffoka fuq il-prevenzjoni u l-mitigazzjoni ta' riski sistemiċi li jiedu l-istabilità tas-sistema finanzjarja fuq livell tal-Unjoni Ewropea kollha kemm Permezz ta' dan li SRB ser jagħti attenzjoni partikolari lil riski orizzontali fl-Istati membri bil-potenzjal li ser jkollhom impatti żiena fuq eh, l-ekonomija reali li e SRB jista' wkoll jindirizza kwistjonijiet fil-pajjiż partikolari jekk ikun hemm teddit sistemiku għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni Ewropea bħal pereżempju permezz ta' spillovers f'pajjiżi oħrajn li e SRB se jieħu in konsiderazzjoni l-iżviluppi globali b'xi um, eh, eh, putti negattivi li jistgħu jinħolqu l-Unjoni Ewropea. Ukoll il-missjoni tal-ISRB kif għal il-Parlament hija wiesa ħafna. Oversight makropotenzjali tal-ESRB kopri mhux biss il-banek iżda wkoll intermediaries finanzjarji, is-swieq, il-prodotti u l-infrastruttura li tista' twassal għal tħassib dwar l-istabilità finanzjarja fuq livell Ewropew. U kol li SRB, l-attività tal-ISRB ser tkun imbazata fuq kooperazzjoni b'saħħitha bejn il-membri. Il-parti jew l-enija tax-xogħol tal-ISRB li tiġbor flimkien l-analiżi eh, prodotta mill-Micro Supervisors u l-Banik Ċentrali. Nixtieq ngħid li l-laqa ta' inaugurazzjoni tagħna kienet waħda promettenti f'dan ir-rigward. Issa aħna qed nibdew l-attivitajiet makroprudenzjali tal isrb fuq livell operazzjonali. Aħna qbilna fuq livell ta' bord reġjonali biex natu daqqatajn lejn riski sistemiċi fis-sistema finanzjarja tal-Unjoni Ewropea. Il-Bord Ġenerali jista' wkoll jistudja kwistjonijiet strutturali fuq medda twila ta' żmien rilevanti għall-istabilità finanzjarja minħabba li dawn jistgħu jikkrew riski futuri. Il-Bord Ġenerali huwa preparat mill-Steering Committee tal-ISRB għabbażi tal-kontribuzzjonijiet mill-istituzzjonijiet kollha membri, mod partikolari għal kullaqa tal-Bord Ġenerali li sibi ser jagħmel outlook għal eh, riski sistemiċi u l fl-Unjoni Ewropea bbażati fuq l-analiżi wiesa tal-istabilità finanzjarja li SRB ser jagħmel użu minn set wiesa ta' indikaturi kwantitativi u kwalitattivi kif ukoll od analitiċi. Dan ser jinkludu wkoll mod partikolari indikaturi tal-stabilità finanzjarja Uh, indikaturi ta' early warning u modelli ta' early warning u kol uh, l-spillover models u stress test biex nizviluppaw odda analitiċi għall-oversight makroprudenzjali li ECB u il-Banik ċentrali tal-Unjoni Ewropea għamlu network ta' riċerkaturi magħruf bħala MARS, Macroprudential Regulation and Supervision, id-dedikat għal riċerka tal-makroprudenzjali. Il-Kumitat Xjentifiku għal parita li isrb u uh, koll għandu l-mandat li kontribwixi għal metodoloġiji analitiċi biex ikun jista jara u jsib u kif ukoll jassessja riski sistemiċi biex nassiguraw li kunem analizi tajba ta' riski sistemiċi li e SRB qed jippjana li għamil ġbir ta' data għal oversight makroprudenzjali u koll li e SRB joffri data fuq żviluppi eh, makroekonomiċi l-autoritajiet ta' supervizori Ewropej għandhom rwol partikolari biex jiġbru data fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji għall SRB li jumbat dan ser jiġi eżaminat mod aggregat. Din l-informazzjoni tiġi finalizzata u, komplementata mill-market data uh, minnaħat il-commercial data providers kif ukoll um, mill-market intelligence kontatti partikolari ma l-stakeholders privati. Aħna wkoll irridu nagħmlu um, rekomandazzjonijiet tal-azzjoni tar remedial policy u ser nippruvaw naraw x'istrumenti jistgħu nużaw biex inkunu nistgħu nagħmlu rekomandazzjonijiet min-naħa tal-SRB u wkoll preparazzjonijiet li SRB mira li tintegra eh, l-esperti kollha neċessarji bl-aħjar mod u l-iktar mod effiċenti. F'dan ir-rigward l-ATC se jkun involut fi stadju bikri ħafna. U koll gruppi ta' esperti rilevanti mill-istituzzjonijiet tal-membri tal isrb sta kolom rwol importanti ħafna. Kif deċeċiż mill-Parlament u mill-Kunsill ISRB e m'għandix poteri vinkolanti din għandha titkellem mod konvinċenti u tibni l-kredibilità ma' żmien. Għalli SRB rekomandazzjonijiet ehm, mekkanizmu speċifiku ta' follow-up bazat fuq il-prinċipju ta' comply or explain u appjanat. U il-Parlament Ewropew għandu rwol importanti ħafna f'dan ir-rigward, mod partikolari jekk li SRB ir-rekomendazzjonijiet tal-ISRB ikunu pubbliċi. U f'dan ir-rigward il-Parlament jista' jistiden li ċerta li SRB biex jippreżentahom u jkun hemm skambju ta' opinjonijiet. Jekk ir-rekomandazzjonijiet tal-ISRB jinżammu konfidenzjali, dawn jistgħu jinġu indirizzati mod konfidenzjali wkoll u ċerta li SRB tal-inqas kull eh, darbtej fis-sena fil-privat ser jagħmel laqgħa maċ-ċer u l-vice chair ta' dan il-kumitat. Mod ġenerali jiena ċert li l-Parlament ser jkun qed isegwi fil-qrib ix-xogħol tal-ISRB U jina graz li jintom id-deċidejtu li ser niġu li SRB ser jiġi mistiden kull sena biex jiprezenta rapport annwali ta' SRB l Parlament Ewropew. U jkun hemm ismieħ eh, fil-kumitati kompetenti jina nistenna li sikun hemm interazzjoni tajba mal-Parlament fix-xhur li ġejjin. Nixtieq ninkonkludi u nixtieq nassigurakom li il-Governatur Mervyn King, il-First Vice Chair, u ukoll eh, second vice chair li ġejjin mill-autoritajiet supervizorji flimkien miegħi u l-kollegi kollha membri tal-ISRB aħna determinati bisħieħ li eh, naqdu l-missjoni tagħna li l-Ewropa tat lil din l-istituzzjoni ġdida. Aħna ser nagħmlu minn kollox biex nagħmlu l-identifikazzjoni tar-riskju u wkoll l-analiżi kif ukoll il-warnings u r-rakkomandazzjonijiet li intom tlabtitna naħdmu fuqhom Nishtiq Nixtieq nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi. Right, thank you very much. Grazzi ħafna. Issa ser naddu għal uh, mistoqsijiet u risposti nżommu mal-ħin kemm jista' jkun. Jiena jrid noqgħod inżomm il-ħin għalikom. L-ewwel uh, domanda mis-sur Gozes fisem il-Pepe. Grazie. Signor President. President, permetti li li najt kem jena grazz għaxxon li għamlu kollegi tijaj li kienu rapporters fuq dan il paket Najdu li il-President tal-Bank Centrali Ewropew jista' jkunu kol President tal- board um, eh, tal-ESRB. U koll fil-ġanet li għaddew aħna provajna nassiguraw fil-Parlament Ewropew li il-pakket li aħna għamilna issa mux ser jieġi um, imwarrab għal darboħra jew jitlef mill-importanza tiegħu ukoll kif qalet il-Presidenza Ungeriża fuq il-Kummissarju l-ġimgħa l-oħra. Issa nixtieq insaqsikom kif inti qed tfassal fil-futur se jkunu r-relazzjonijiet tiegħek ma' tlet awtoritajiet supervizorji Ewropej li l-presidenti tagħhom issa ġew maħtura grazzi. Yes, okay. yeah, yeah, yeah, you can start. Merci, merci beaucoup euh, de, de votre question. Euh, Laissez-moi. Grazie għad-domanda tijak, permetti li biex nifra l-kapijiet tal-autoritajiet supervizori li għadhom kemm ġew maħtura u nixtieq ngħid li kienet ma kenniex l-ismijiet meta għamilna l-ewwel eh, sessjonijiet ta' inaugurazzjoni Issa nixtieq ngħid issa li ser ikun hemm kooperazzjoni tajba kif ġiet infassla mill-Parlament Ewropew u din ser tkun kooperazzjoni mill-qrib. Aħna ħdimna mod tajjeb għal preparazzjoni ta' dawn l-autoritajiet, irnexxiena nippreparaw dawn is-sessjonijiet ta' inaugurazzjoni u nixtieq ngħid jiena kont impressjonat ħafna bil-fatt li dawn id-dokumenti fermi importanti bħala regoli tagħna ta' proċedura li għandhom ikunu dettaljati ħafna u komplessi ħafna. Dawn ġew ippreparati b'atmosfera ta' ħidma tajba ħafna walla santi tinħares il qoddim uh, għal xogħol uh, mal uh, ESRB. Speċjalment fi rigward ta' skambju ta' opinjonijiet u l-adozzjoni ta' miżuri, eċetra kif ukoll e, tħassib tagħna dwar riskju sistemiku u wkoll kif naraw operazzjonijiet e, cross-settorjali. Nixtieq ngħid li minn dan il-lat l-ewwel kuntat li kellna wera kemm huwa importanti li aħna nagħmlu cross-checking u inqablu l-opinjonijiet tagħna intom kelkom dizin wisa tal-riskju sistemiku u interpretazzjoni ta'kom ta' riskju sistemiku kienet dik ġusta. Pero nista' ngħid li xogħol du kemm beda issa wkoll ħafna iktar xi ngħidilkom id-darba li mis. Grazzi u fisem l sendi issur One Gog. Grazzi, Chair, President. Hemm tkabir iktar mill-GDP bħalissa għal daqstant jikkrea żewġ problemi. L-ewwel problema hija li firigward rigward eh, ta' swieq hemm inflazzjoni eh, fis-swieq tal-assi u dan li tiwassal għal eh, splużjoni ta' babis finanzjarji ġodda. Kif nistgħu innaqsu dan ir-riskju permezz tal-mandat tiegħek il-ġdid. U tieni punt, jekk l-inflazzjoni ehm, edha fil-suq tal-assi, f'rigward tal-ekonomija reali, din hija marbuta ħafna iktar ma l-esplużjoni tal-ispejjeż tal-materja prima u wkoll ma l-ispejjeż tal-ħaddiema li qegħdin dejjem jiżdiedu. Għal daqstant, dan jista' jkollu impatt fuq l-inflazzjoni li mhix ta' oriġini monetarja, għal daqstant, President, inti fix-xhur li ġejjin jekk l-inflazzjoni ser tiġi konfermata fl-ekonomija ta' reali, inti ser iżid rati ta' interess bir-riskju li tagħmel ħsara lill irkupru fraġli ħafna bħalissa li għadu jiġi eh, għadu għaddej bħalissa permessa politika monetarja. Grazzi. Euh, monsieur, j'ai un problème parce que la... Grazie. Signori, għandi problema għaliex din il-mistoqsija illi tresqet hija mistoqsija għal President tal ECB. U jiena lest bħala President tal ECB jekk tistaqsini namel dan bħala President tal ECB nispjega ruħi u ntik risposta li tixtieq Pero para president tal-IRSB, tal-ISRB, għanzi skużawni, ħat l-impressjoni li nisseparaw iż-żewġ ruoli. Jina nishtiq namel dan li xed nitkellmu fuq żewġ korpi li ma nix inħaltu fl-imkien. Għanna l-ġizzazzjoni li ħloqtu intom fuq naħa u trattat fuq naħa l-oħra illi imexxu daw l-istituzzjonijiet ma nixtieqx inħaltu żewġ affarijiet flimkien. Ma nafx nistaqsi parir tiegħek, Sinjura President. Huwa importanti ħafna tajt il-President li ma nħaltux id-dialogu monetarju u rwol bħala President tal-ISRB. U nixtieq illi tiedu nota ta' dan ġemwiet ħafna drabi u niftakar najt illi diffikultajiet ħajtfaċċaw aktar minn tija jim naħtar membri mill-li minn naħtar sur trixe. Forsi sur trixe, imparti mill-mistoqsija li tista t-rispondi anka brabta ma' riskju sistemiku. Nista għamil u li nħospont minn dak li ntqal fuq l-aspetti monetari, dawn ma' kwestjoni ta' figuri, n-monitri ma' semtri kif tafu n mill-qrib għaliex s wkoll u ponti marbuta ma' affarijiet marbuta, però din ma staqda tikber anqas bil-mod mill-GDP meta niġu għal-valur u naħseb li qed issegwi indikaturi oħrajn, mhux indikaturi hemm tlieta, però mhux se nitkellem aktar fuq dan għalissa. issa Mistiqsija li mis fisem l-alde Silvi Gular illi kienet rapporter għal eh, kwistjoni tal-bord tal riskju sistemiku. Għarna s-sinar tajjeb Sur President li SRB aħna sodisfatti għalix kena xogħol kollettiv hawnhekk, jien hemm dawra hawnhekk bil-Shadow Reporters, sar ħafna xogħol u inti stajt tiġi hawnhekk illum u tirrispondi mistoqsijiet tagħna. Fuq il-Komitat Xjentifiku din hija innovazzjoni li ħloqna aħna fil-Parlament Ewropew u li hija l qabna ħafna. gazz tal-li tkellim dwar dan. Għaliex tajjeb ngħidu li l-ambizzjonijiet tagħna f'dan il-qasam ippermettu l sabiex kun imdawwar b'esperti ta' livell oli li qed jgħinuk u dan kollu qed isir b'mod dixxiplinat għall-aħħar. Aħna xtaqn nistaqsu se jiġri fis-settur bankarju u l-mod kif int għandek l-estenzjoni fuq livell ta' riskju sistemiku li taħdem mal awtoritajiet bankarji meta niġu għal stress tests u l-ċekjar fil-ġejjeni li jrid isir fuq is-settur bankarju. Merci beaucoup. Grazzi ħafna. kif għanni kemat rridu naplikaw l-litra ta' deċizjoni ta'kom fuq il-Komitat Ċientifiku. Ovvjament hemm bżonn napplikaw ukoll l-ispirtu ta' dak li ġi deċiż il-proċeduri qed jiġu mwaqfa l-proċess għaddej ġmielu ma ma tlifniex ħin għandna ftehim fuq il-bidu tal-proċedura u dan intlaħaq fl-ewwel laqatana. tagħna Jiena ħan iprovdi rapport jekk tixtiequ fuq ir-riżultat tal-proċedura għassejħa għall-interess, espressjoni ta' interess ukoll fuq il-relazzjoni tagħna mal-BBA. Il-kontatt inizjali li kellna fil-laqa inaugurali tal-komitat kienu laqat li ħallew il-frott, il-predeċessur tal autorita bankari u kien prezenti. U smajna rapport fuq kif huma bdew ix-xogħol tagħhom fuq l-istress test. Kif għadd taktaj kmini? Il-Kumitat eh, Tekniku tagħna se jkun qiegħed jeżamina din il-kustjoni. Ja kustjoni importanti ħafna u jiena nemmen il-kooperazzjoni bejn istituzzjonijiet varji hija importanti ħafna u l-affarijiet imxew fl-aqwa atmosfera possibbli il-riżultati sissa jgħawuna qalbna, ovvjament il-proċess għadu għaddej u se jkollna bżonn approċċ professjonali minn kulħadd. Grazzi ħafna fl-isem li sijar l-Onorevoli Epping. Grazzi, Signora President. Sur President, Rimexxej Ewropej um, proponew illi il-ħlasijiet meqgħux kollha fuq spallej min min eh, ħalla 16 oħrajn qed jgħidu ma l-istituzzjonijiet finanzjarji huma sposti li għandhom iħallsu u dan jista' joħloq riskju sistemiku. Issa eh, ovvjament, għata xar, tiddependi fuq kemm għandek xar. Għax m'għandek ħafna xar, mhux diffiċli ta' xarek u mhux se jipprovdi l-ebda u ġieħ Sinjora President, Sur President bil-inti President tal-ECB, eh, minix eh, jgħatawnek biex nistaqsik mistoqsijiet marbuta mill-ECB, pero President tal-ESRB. E Kif tħares lejn il su daw il-mixxej Ewropej? Għandek opinjoni fuqhom jew għandek żewġ opinjonijiet minħabba li inti President ta' żewġ korpi differenti. Skont il-kriterji tiegħek jiena m'għandix għalfejn inkwita wis, pero permetti li najt illi l-ewel net għanna programmi programmi fil-Greċja illi ġew approvati mill-komunità internazzjonali u mill-komitat tal-IMF u approvati mill-Komissjoni Ewropea il-gvernijiet ukoll illi deċidew li jiffinanzjaw dawn il-programmi ta' ġustament. Il-messagġ huwa wieħed sempliċi, applikaw il-programm kif sar madwar id-dinja kollha ħafna każijiet numerużi, applikaw il-programm. Dan huwa l-messaġġ li għandna għal-gvern Grek Fl-Irlanda situazzjoni hija l-istess għandna programm approvat mill-Komunità Internazzjonali, approvat mill-Bord tal-IMF, approvat mill-Istituzzjoni Ewropej u finanzat mill-IMF applikaw il-programm. Dan il-programm ma jinkludix il-konċett li semmejt inti, pero ejja napplikaw il-programm sabiex nerġaw nirbħu lura l-kredibilità huwa proċess li hu ħafna ħin għaliex dejjem trid turi li qed tapplika l-programm b'mod konvinċenti kull eh, tliet xhur aħna qegħdin dejjem nivverifikaw anka flimkien mal-Kommissjoni sabiex naraw kif dawn il-programmi qed jiġu applikati xaqt naddi l-aħħar kumment swieq moderni huma mamula minn investituri, investimenti li huma twal u investimenti li huma aktar osra. L-investituri li huma it-twal, dawk fis-settur privat li titilfu l-flus meta jipratikaw eżerċizzju ta' ħerkat li semmejt inti. Dawk li huma aktar osra edin jamlu ħafna flus. Din hija ħaġa li għandna nżammu f'moħħna meta nirriflettu dwar dik kwistjoni importanti. Imma l-messaġġ prinċipali hu li napplikaw il-pjan. Grazzi ħafna fisem il-grupp tal-ħoddor l-Onorevoli Kanfran. Iva, grazzi, Sur President, fisem il- grupp tal-ħodor aħna nilqaw it-twaqif tal-SRB għaliex se jkun l-Kostituzzjoni fuq livell Ewropew illi se kolla responsabilta illi tirregola d-dejn privat fuq il-patta stabilita u fuq il-krizi preżenti nafu li jekk nifokaw b'mod eċessiv fuq id-dejn pubbliku kull sforza ma se jkun għal xejn għaliex ħafna dejn pubbliku ġej bħalissa mid-dejn privat, speċjalment fl-Irlanda, Spanja u pajjiżi oħrajn. Ir-responsabilità li għandek fuq spallejk eh, twassalna pa sabiex nistaqsu kif se tapplika din ir-responsabilità niż-żewġ mistoqsijiet speċifiċi anka biex nieħu spunt mill-kollega tal-grupp Spoċjalista bħala Presidenta li jessar biex taqt nistaqsi kif senħarsu lejn il-bubbles tal-propieta. Għanna nħarsu lejn l-indrati ta' interessa biex nipproteġu din il-bubble. Forsi anka nitwazzjoni fuq il-lati ta' interessi ma taħsibx li hemm bżonn ikun hemm prevenzjoni ta' riskju sistemiku. Jekk dan mhux il-każ, x'se tagħmel eżattament ħafna drabi inti għamilt referenza għal macro prudential tools, però ma tinniex dawn x'inhu ma speċifikament forsi hija ħaġa komplikata wis għalik dan l-istadju li tajt xan ħaġa dwar politika tal-ġejjini, ma forsi għandha tħares lejn il-passat u tajdilna xkont tagħmel kieku int bħala President tal-ISRB sabiex Eh, ikun hemm prevenzjoni ta' aktar eh, minn dawn il-bubbles fil-għandu Spanja. Grazzi ħafna. Forsi nista' niċċara l-affarijiet u nagħmel affarijiet ċari. Trattat ta' Maastricht jitlob lill bank Ċentrali Ewropew sabiex jiżgura stabilità tal prezzijiet. Din hija l-priorità fidejn li sebiju minn ma minar preġudikar tal-stabilità tal-prezzijiet għandna nappoġġa politika Ewropej oħra. Il-punt l-lan prinċipali tagħna huwa stabilità tal-prezzijiet. Aħna nħarsu lejn ir-ratti ta' interess dawn jinsabu fil-qalba tal-miżuri standards u dawn jitwaqfu sabiex ikun hemm stabilità fil-prezzijiet. Għal daqstant para president tal-ECB Sodisfazzjon nista' ngħid illi fl-aħħar tas-sena li għaddiet jekk tħares lejn l-ewwel 12-il sena tal-eżistenza tal-ECB u tħares lejn iż-żona euro tista' tara illi kellna stabilità ta' prezzijiet li kienet inqas minn 2% fis-sena kienet tammonta xi mal xi 0.97% din taqa fil taħt l-idea tagħna ta' stabilità fil-prezzijiet. Jiena nemmen illi meta it-trattat ta' Maastricht ġi adottat u korreġuni ksejjer żball, meta ġi ratifikat mill pajjiż Demokraċi kollha fl-Ewropa l konvenzjoni tal-Ewropej dak iż-żmien kienet li l stabilità ta' prezzijiet kien prerequisit importanti sabiex ikun hemm tkabbir sostenibbli, jinħolqu aktar postijiet tax xogħol u jkun hemm ukoll stabilità finanzjarja. Prerequisit li ma kienx biżejjed jekk tieħdu mod iżolat kien hemm bżonn ukoll politika għaqlija eh, politika ta' riformi strutturali u kol ikollok bżon u kol politika oħra bħal macroprudential policies jekk ikun hemm bżonn sabiex niżguraw ir-riżultati pożittivi imsemmija ħolqien inta postijiet tax-xogħol, stabilità finanzjarja u tkabir sostenibbli li huwa prerequisit importanti imma waħdu mhuwiex biżejjed. Xi ngħidu bejn rabta bejn politika monetarja u l-bord dwar Eh, riskju sistematiku. Sabiex naddi għattini punti għaj tijak għanna ninsabu fil-bidu ta' xoltana għanna odda differenti macroprudential tools sabiex il-riskju jonqosu ħafna minn din l-odda fil-prezent tiġi saminata mill-komitat tana għanna l-long-value ratio li koll jirrispondi għal mistoqsijiet jek ta' kif ikunem prevenzjoni ta' bżiza annormali li jizviluppaw din ħaġa li tiġi minna ta' madwar id-dinja sabiex nikkonsidraw buffers antiċikliċi. Li ma tip ta' buffers antiċikliċi nistaw nintroduċu sabiex nizguraw li ma jkonniex eh, dan l-effett fejn il-kreditu eh, jahrabinna minn idejna u dan joħloq bżiza li jistaw jinfaqaw u jwaslu għal kollas sistematiku. Dawn huma maħut mill-eżempji fost ħafna oħrajn u aħna qed nikkategorizzaw l-affarijiet qegħdin nieħdu nota tal-odda differenti u kif tafu għanna analiżi wiesa, kapaċ ta' analiżi wiesa ħafna u qed neżaminaw kull aspett l-autoritajiet kompetenti kollha jinsabu taħt l-auspiċi tagħna, aħna nistgħu noħorġu btis b'twissijiet, b'rakkomandazzjonijiet, imma ma nistgħux ngħidu deċiżjonijiet aħna. Jiena nemmen illi il-pis morali tal-bord se jkun sinifikattiv u jiena ċertu koll li rakkomandazzjonijiet tagħna se jkunu validi ħafna. Grazie ħafna niftakar meta konna waqfu li SRB kena diskussjoni dwar konflitt ta' interess bejn ir-ruoli rolijiet ta' President tal ecb u President tal SRB. Jien għandi tentazzjoni li nistaqsi mistoqsija hawnhekk sabiex nara għandek opinjoni dwar dan, però dan mhux se nagħmlu għal daqstant għandna smiħ separat u jekk jiġobkom tippruvawx toħolqu diffikultajiet żejda. Din mhijiex proċedura keġġija GI tajt il-President u musser nesċin nistaqsu l-mistoqsijiet li għanna fuq karta kollha li xanna ħin għal xi tlieta erba' mistoqsijiet oħra biss. Fisam il-PP l-Honorable Balz. Grazie ħafna, Signora President. Għandi mistoqsija x'namel malaj malajr, smajna dwar il-tuħtaxxar, qabel il-haircuts u issa l-idea li nixtru lura d-dejn tal-istat mill-pajjiżi affettwati dan kien suġġeriment li saru kol. U semmejna wkoll l-użu tal-faċilità tal-istabilizzazzjoni, forsi anka inserfu flows lill-Irlanda u l greċu sabiex jixtru lura id-dejn statali. Ma rridx nagħmel kommenti fuq għajdu ta' hawnhekk ma dan kollu Ix-xenarju għajjem mistoqsija oħra. Jiena nixen nkun naf kif li SRB se taħdem mal-faċilità ta' stabilizzazzjoni taħt it-tmexxija ta' Klaus Regeling li ma' kooperazzjoni tara l-ġajjini xi pjanijiet għandek bħala ċerta li SRB fuq kooperazzjoni bħal din. Grazzi. Thank you. very Grazzi ħafna. Din hija mistoqsija miftuħa huwa ċar illi l-istabilità taż-żona euro b'mod ġenerali hija importanti ħafna sistematikament tas-27. Ma nix ninsew li li jessarbi qed tikkonċentra fuq is-27. Imma kifat u kif rittu irridu nidentifikaw xista jkun sistema sistemiku fuq livell ta' 27 Dan jista' jiġi minn grupp ta' pajjiż, jista' minn pajjiż individwali, però dan ovvjament iħalli l-effett. Din hija kwistjoni waħda li ħajkonna bżonn neżaminaw fil-qafas tal-ISRB nistenna illi ikonna iktar kemm ikonna subcomponents ta' 27 tant aħjar. Dan huwa ġi ta' 27 b'mod ġenerali ma ma nixtieqx nagħmel ġudizzji bikrin. Ma konniex għana nirriflet fuq fuq punt partikolari li wieħed mill-punti li ħajkonna bla dubju niżaminaw faktor tal. Uh, thank you and next. Grazzi. Fissem l di l-Onorevoli Ferreira. Dobrigada. U x'mjorx votos. Grazzi ħafna. Nixtieq lek kull suċċess għal ħidma tiegħek għandi mistoqsija nistaqsi mistoqsija fuq dan il-tuħ li semmejna dejna fl-Europa niddiskutu fuq il-falliment, fuq dejn sovran, qabel ma trittajna il-ġessjoni tal-kriżijiet tal-banek il-kbar. Inti taħseb illi din l-agenda tal-kriżijiet tal-banek transkonfinali hija priorità' fuq l-Aġenda Ewropea. U se jkun ir-rwol ta' dan il-Komitat fuq ir-riskju sistemiku. It-tieni mistoqsija fuq il-pakket il-ġdid ta' governanza ekonomika. Fejn? nitkellmu fuq l-isbilanċ makroekonomiku. Se tkun ir-rabta bejn il-Komitat tal-ISRB u eh, dawn il-kriżijiet. Saru ħafna rakkomandazzjonijiet dwar adekwament fuq eh, bażi salarjali. Anka biex insolvu din is-sitwazzjoni soluzzjoni integrata d-dejn sovran għanna ħajkonna l-istess tip ta' proċess għaddej. On your first question. Uh... Eh, Grazie fuq il-tnaqis in ġenerali jiena diġà qed għal dak li huwa id-dejn sovran għandna pjanijiet. U dan il pinijiet għandhom jiġu mwet l-aħjar mod possibbli. Hekk kif kien il-każ madwar id-dinja u importanti tassew fl-opinjoni tiegħi li ma ħaltux l-affarijiet. Il-pjan ġie approvat u issa rridu uħ u jien nistenna illi s-suppożizzjoni ta' ħidma tal-Unjoni Ewropea li bnaħataħom il-ħila tagħhom illi kun jistaw jaddattaw ruħom wara li nġabbu ruħom mot li ma tantx huwa ta' min ifaħru, eh, irrid dan irid ikun konvinċenti issa mġiba tagħhom. Issa rigward dak li inti semmejt fuq il-pakkett, il-pakkett ta' gvernanza. Irnajt li l-SRB ma, ma studjatix. Forsi u jatwaġiba loġika li nejdu illi jekkem titjib fil-gvernanza ta' kull sottokomponent ta' 27 mela huwa tajjeb għall istabilta sistemika fi 27 stat membru. Iżda ħina minix ser nejt affarijiet li suppost intom taraw għax intom qegħdin tiħdu dawn l-deċiżjonijiet importanti qegħdin tarawkom bil-kunsil qed tarawhom bil-gvernijiet tagħhom nittama ngħid li nittama dan il-Parlament u dan il-Kumitat mod Portugali se juri jħaj kollu rida qawwi ħafna biex issaħħa il-gvernanza għaliex fil-qalba ta' kull diffikultà potenzjali hemm gvernanza li mhix qed taħdem sew din hija xi ħaġa li minnhom nistgħu ngħidu li ġbidna mill-esperjenza tagħna fil-passat imma żomma dan huwa xogħol li wati għaddej eh, tafu iktar minnix qed jiġri għax intom qegħdin fil ta' deċiżjoni fuq l aħħar punti li kellkom illi semmejt. jina jina koll weġib tal kustjoni ta' den sovran fl-ewwel turiba tiegħi qabel. Imma nixtieq nweġeb dak li jinti jgħat too big to fail, gbar biex infallu ġvidini għam bażikament interessata li in banek u l-istituzzjonijiet finanzjarji. U nixtieq ngħid hawnhekk biss illi ken qed għandna diskussjoni għaddejja fuq livell dinji. Mhux għalissa, imma għas-sistema permanenti ġdida li ser tkun hemm meta nkunu ndirizzajna il- kredenzjali fuq livell dinji li aħna palissa qegħdin f'Bażel tlieta qegħdin inwettqu r-regoli l-ġodda x'ser nagħmlu dawn l-istituzzjonijiet illi issa mod sistematiku qed ikun influenza dawn il-famużi CSFs. Aħna maħniex qegħdin situazzjoni fej aħna nistaw natu tweġiba waħedna li aħna bħalissa qegħdin għaddejjin b'taħdidiet eh, transkonfinali li għandhom konsekwenzi dinija u li r-regoli tagħhom id jkunu armonizzati. Ġifiri, huwa xogħol li aħna qegħdin naħmu fuq u miex ħaġa faċli li huwa ċar u li li aħna ma nistawx nisibu ruħna f'dik id-diffikultà kif kellna wara il-kollas li għanna kif rajna, iżda rridu nkunu ċari li aħna rridu niprevjenu fejn nistaw u jekk bat ma nistgħux huwa inxaġa inevitabbli illi rridu. Nejxu b'dan it-tip ta' situazzjoni sistemika li kollha enormi kbar, eh, problemi kbar ħafna. Mela, konna nitalmu nejxu b'dawn il-problemi permezz ta' ċertu mekanizmi u ta' rezoluzzjoni transkonfinali li jiġu eżaminati fuq livell globali kif ukoll fuq livell Ewropew. Grazzi. Grazzi uh, Wolf Klims għall-Aldi. Grazzi ċem. inti jgħet f'kariga ġdida u forsi għandek xi ftit ġimgħat, ftit xhur qabel ma tkun tista' tirrapportanna fuq is-speċifiċitajiet. Inti se tkun ser titlaq mill-kariga tiegħek fil-ħarifa, taħseb illi tul il-mandat tiegħek tkun tista tirrapporta fuq il-punti speċifiċi, fuq illi eh, riski sistemiċi qed naħseb il-banet tiegħi f'pajjiżi stess nassumi li hemm ukoll x'affarijiet illi jagħti iridu joħorġu U nix nfakkar dak li għallu għej Mitchell li kienem buzziqa, buzziqa ta' propieta fil-pajis tana u għataġejna dialogu monetarju inti marajċ illi dan stajna nadottaw pozizjoni għalija. Ġifiri x-garanzja tistatini pala ċers tal- just board ta' ġestjoni ta' riskju illi inti tkun tista' mhux biss tara x'inhuma imma li tista' tesolvjon fil-ħin. Isir ċiċe, jina nistenna li meta ikonna l-ewel diskussjoni tagħna fiħdan li jassarbi fuq il-kustjoni ta' riskju sistematiku kifet, nistenna li kun nistenni rapport għal-għura lejkom u kullu nistaw nejdilkom jekk aħnix pubbliċi jew qed in konsidraw illi ħankunu kunu dirett miegħek. Sinjura ċer din hija xi ħaġa li aħna ser niddeċidu f'dan il-bord. Imma ċertament aħna ser naħdmu issa u fuq u għanna l-laqa nagurali veru imma għanibdew eh, nxamru kmin bis għala dar ġala darba eh, jibdew il-laqa sussegwenti kif taraw hemm sensila tal-laqat tlieta fil-fatt li jina ser nieħuħsem fihom qabel ma nittaq il-kariga tiegħi ta' President tal-ICB un mbagħad eh, ovvjament il-pożizzjoni tiegħi tal-President tal-SRB. Meta ħna konna fil- smieħ li kena qabel u nitkellimna fuq il-politika ta' monitoraġġ tab tafu li kieku ħana konna amendajnieh mhux biss tal-li ġifieri kieku konna konna ikonna nikkonsidraw miljuni ta' persuni involuti. Imma li kieku ma kienx hemm l-għajnuna minn ċertu pajjiżi ma kieku ma kien iġi nistabilità ta' pressijiet kieku qed f'dinja oħra. Allura kellna nagħmlu dawn il- emendi u nqisu dawn il-kondizjoniet li konna qegħdin fihom dak il-ħin fis-suq wieħed. Li nkunu prudenti f'kaj pajjiżi fe li kienu qegħdin igawdu minn il bużzieqa ma kienet jagħmlu ħażin. Issa kienet ħaġa ovvjament ħażina u din hija ħaġa sa rridu nżomm qogħdu majnejna. Anki meta jiġu għall-politika fiskali, anki jekk dak iż-żmien kienu deru li kienu mixin skont il- ħtiġijiet ta' mask trik, imma waħed mill-lezzjonijiet aħna ġbida mill-kriżi hija li inti trid tmur lil in, tmur lil in biex tifhem aħjar dak illi huwa strutturali. Jekk inti qiegħed f'boom f'żmien ta' ta' tkabbir u ta' tkattir mela faċli li inti ġesti eh, u tisodisfa' il-kriterji ta' mask trik. Jiġifieri linji ta' politika oħra, speċjalment dawk ta' politika, kif ukoll prudentials, dawn ifisser li rridu naqtfu mhux ħażin. Fil-fatt fuq dak li huma prudentials iva qegħdin taħt il-kompetenza tal-ISRB. Dik hija xi ċara. Iva, grazzi tgħid iċ-ċer, mela għandna problema bil-ħin, għax nasib is-segretarjat kien ottimisti żejjed dwar kemm il-mistoqsija stajna nieħdu allura ser nieħu tlet mistoqsijiet formali ġifieri Astrid, Antolin u Verna Langen. Ġifieri jekk jogħġobkom żommuhom osra u mbagħad is-sur trixxe ikun jista' jwieġeb għalihom kollha. Grazie tassew, tajti Signora Leling. Jiena, par Silvi Gular, naf illi jinti għandek sewċ kpipel. Jiena nixtieq inkun naf jekk il-kriżi ta' dejn sovran illi inti titratta f'bażi ta' kuljum u li ta' melek bħala ċerta li sibi għal qat ta' xhur Bon, Président, c'était pour vous euh, demander... ċer, euh, jiena xaqt nkun naf. Jekk bħala ċer tal-ISRB, jekk id-dejn sovran ser ikun wieħed mill-prioritajiet tiegħek, kien immaġin li dan ser ikun il u jekk dan ikun il se inti ser tagħti xaqliba ftit differenti minn żewġ istituzzjonijiet forsi inti tista' wkoll tgħidilna xi ħaġa dwar il-dejn privat madwar l-Ewropa? Minn meta faqqet il-kriżi? Faqset il-kriżi l-affarijiet marru għall-aħjar minħabba stabilizzazzjoni tal-kwistjoni bankarja. Grazie. Thank you, Antolin. Muchas gracias. Eh, quisiera en esta primera oportunidad. Antolin, grazzi. Nixtieq nifraħ li sur Krixejn ingrazzjaħ tal-li ġi hawnhekk u ninguralu kull suċċess fil-kariga ġdida tiegħu peress din hija laqgħa ta' bidu. Nixtieq ngħid hawnhekk nitolbu ukoll li jkun koerenti u fl-istess ħin iddaħħal dimensjoni istituzzjonali illi se jaġixxi bil-ħeffa u ambizzjoni. U inti taħseb li tista' tikseb din ħaġa sur trixxet, tista' taħdem bl-ambizzjoni? Inti taħseb li għanna bżonn iktar regolamentazzjoni, iktar trasparenza, eh, eh, inti tista' tgħid li dżan jista' jseħħ insirx li aħna għandna aġenda importanti ħafna għal irkupru ekonomiku u forsi rridu dawn il-kwistjonijiet kollha nqisuhom. Bene. Ja, Herr Präsident, herzlichen Glückwunsch zu dem gelungenen Start. In den letzten Jahren haben Sie ja mit Ihrem zweiten Hut als Zentralbankpräsident insbesondere. Grazie, grazie eh, inti għandek din il-kariga, issa ġdida inti darba l konta titkellem fuq l u għandek il-pozizjoni ġdida. U din ser involvi supervizjoni u s-suq kollok ħafna xogħol hemmhekk. X'issa, x'issa tgħid dwar is-CDS, il-short selling u derivativi u derivatives. U il-board il-ġdid tiegħek tar-riskju. Dan se jkun qed iqis it threshold il-limiti massimi għal dawn l-istandards il-ġodda biex kunu jistgħu forsi jsolvu dan il-kwistjoni tar-riskju. Antolin, uh, you spoke so fast, we didn't get... Antolin, tant kellim mtaġel um, illi eh, ma setawx interpretaw, interpretaw sawa sawa. Tista dej laħar bieċa bif? Iva, rigward konti t-għan dwar il-ħeffa fil-fat. Inti lest illi toħroġ dan l-ewwel rekomendazzjonijiet, meta ser toħroġ dan l-ewwel rekomendazzjonijiet? Grazzi. Thank you. Thank you very much indeed. So I respond to the, to the three, three questions ma mela ħamma ġekol dibtat mistoqsijiet li tisru trixxie. Il-problemi li ħerġin mill dejn sovran, riski sovran, u element li ġib implikazzjonijiet sistemiċi. Dinja xara. U jiexa xi ħaġa wkoll li importanti ħafna ngħidu livell ta' xi pajjiżi Ewropej li hija problema tal-ekonomija avvanzata ġenerali. Hija problema li aħna qegħdin naraw potenzjalment livell ta' ekonomija avvanzata. Ġifieri aħna ser nistudjaw bir-reqa din hija kwestjoni miftuħa li diġà fetset qabel rigward id-dejn privat. Hemmhekk naraw illi fl-Ewropa għandna fenomenu tal-leveraging. Forsi mhix daqshekk serja hawnhekk, imma inqas serja fil-Stati Uniti għax hemmhekk rajna tnaqqis kbir fil-kreditu pendenti. il-ċifri tal-aħħar juru li fl-Ewropa il-kreditu ġi stabilizzat fis-settur privat mhux finanzjarju ġifieri qegħdin f'minus 0.2% meta niġu għal tibdiliet fid-dejn privat. U aħna qegħdin naraw illi d-dejn qed jiżdied mod konsiderevoli imma f'dan is-settur privat dija stabilizzazzjoni li ħana għedin naraw. Issa, rigward il-kommenti li saru dwar il-ħtieġa li ikonna analizi tajba, Ma nista' ngħid illi naqbel ma' dak li il-membru parlamentari qal. Ġeneralment il-banek ċentrali illi huma qegħdin bħalissa madwar il-mejda tal-ISRB u madwar id-dinja tribanek ċentrali dawn kellhom jieħdu ċertu deċiżjonijiet ta' malaj. U li kieku dawn ma teħdux dawn id-deċiżjonijiet li mhumiex standard u ma teħdux malajr, mela kien ħajkun hemm taqlib sieħ fil-politika finanzjarja u b'impatt eh, kbir ferm. Jiena lek nikkonferma kemm importanti. Palma qal il-membru illi illi konna analizi, analizi li jisir fuqtu. Li SRB u mamur ħafna situazzjoni differenti madwar il-mejda u hija xi ħaġa li taġibna għaliex kull istazzjoni ġib maħħa il-sens torġenza taħħa. tagħha. Taħdem flimkien, aħna naħdmu flimkien. Intom xtaqtu? Tim illi jkun jista' jieħu deċiżjonijiet illi jkunu jistgħu jkunu mifruxin kemm jista' jkun. Deċiżjonijiet aqlin imma li jistgħu jittieħdu malajr. Aħna sissa maħadniex deċiżjonijiet għal dik li hija. Għal dak li huma l-istrumenti sofistikati, moderni, aħna qegħdin inserħu ħafna fuq il- l-autoritajiet li qegħdin jiffokaw fuq il-suq ta' derivatives u oħrajn jistennew ħafna li ġejjin minn għandhom u bħalissa ma nistax ngħidilkom ftit iktar speċifiċajiet fuq il-limiti massimi jew ikunu xikunu ma nafu illi hemm dimensjoni ta' swieq illi ġew immultiplikati skont is-suq minn 5, 6, 7, 8, 9, 10 daw l-ħarxa snin jiġifieri il-fatt illi irridu nkunu Eh, komprensivi eh, illi nifmu situazzjoni sew importanti ħafna u darba li jmiss ikolli jista' jkun jista' jkun aktar komprensiva tax qed jiġri. Grazzi, dispeċina dawk il-gruppi illi ma jistawx jitkellmu meta tkellmu dwar il-bażi deħont, forsi din xi ħaġa li intom tistgħu tqajmu darba li jmiss. Grazzi ħafna sur trixxej, naf illi narawkom narawk uh, qabel ħafna żmien u nkunu qegħdin u provaw inseparaw dan iż-żewġ xogħol tiegħek f'moħħna. Grazzi tassew tal-li tajta din l-idea ġenerali ta' sejfa wassawtu fuq li bi grazzi. Issa ngħaddi lill-Sinjura Astrid Lilling biex tiċċerja il-laqa għax irid imur li Massur Trixe għal laqa ma' konferenza tal-Presidenti. Grazzi. Oui. Sei nicht neidisch, es er hängt mit dem Alter zusammen, dass ich hier sitze. Bon, c'est le privilège de l'âge. Tajrux għalija. Ta' minħabba li jiena għandi ċertu li veta senjorita li edha hawnhekk fissiġu, siġġu xafna ħafna mill-viċi presidenti ma setawx jiġu hawnhekk u għalhekk iddeċidew illi nkun president jien Tejti, Sinjora Lulin. ċer, nishti nejd dan li ġej. Jiena, xtaqt, nittamel mistoqsija fissem il-grupp tal-gwi. Il-gruppi kolla. Stetaw jitkelmu l darba il-gowi biss ma tkellmux. L-ewwel għax kien hemm messaġġ li ntbat jistaqsi min jixtieq jitkellem. Imbagħad il-President li telqet qalet illi aħna kellna napplikaw ir-regola don't. U ma kontx naf li ma regola tapplika, ġifiri ma tawniex nix nitkellem għax suppost tlapt tlabt minn qabel. Jew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 Issu l-engen, naħseb li din hija xi ħaġa li kollega għandu raġun dwarha. Eh, għandi mistoqsija wkoll hawnhekk fuq l arloċ li għanna. Għada eh, ħin tal-Renjonit jew hemm xi raġuni oħra għax kellna ċer Ingliża jew raġuni oħra għaliex hemm il-ħin ta' 3 minuti u 11. ċertajt, <laughs> sajbin, nifirfika għala li xaħna dejjem fuq ħin Ingliż u mhux ħin Bruxelles. Mela, issa nista' ngħidu li ngħaddu f'punt erba fuq l-aġenda tagħna. U għandi in-noti hawnhekk bl-Ingliż, nipprova nitkellem bl-Ingliż rigward il- uh, suq wieħed fuq il-tkabbir u il-negozji u naddi l-ewwel sur fejjew u mbagħad ix-shadows Mem shadow għal gwi Il-rapporter. Muito obrigado, senhora. Grazie. Grazie, signor President. Jina ser nieħu l-opportunità biex nitkellem skont il-ħin Portugiż għax il-Portugal din ukoll sija wara l-ħin ta' Brussell bħal Renju Is-Sur Garcia Margajo kien talab biex jabbozza dan ir-rapport tas-suq uniku u rrid jam preżentazzjoni. Iżda u minħabba li mux jagħta hawnhekk talabni biex uh, nieħu dan il-punt u nitkellem fuq is-suq uniku għall-Ewropej. Jien nixtieq uh, nirringrazzja lis segretarjat Ringrazzi l segretarja tal-lajnuna li wara. Iż-żewġ rapporti għandhom għandhom l-istess għan li eh, jgħin il-Komitat Suq Intern fuq kull ħaġa li għandax taqsam ma' suq uniku eh, suq uniku Ewropew. U hemm bosta elementi li għandhom jittieħdu konsiderazzjoni. Aħna ovvjament qegħdin nitrattaw hawnhekk eh, opinjoni, opinjoni però li xorta qed titratta kwistjonijiet importanti politiċi ħafna f'dan iż-żmien. Għaliex fir-rigward ta' kwistjonijiet relatati ma' taxxa pereżempju, u meta nitkellmu dwar emendi, dwar l eurobond u referendi oħrajn fl-emendi li żew eh, poġġija minn eh, eh, risqa fir-rapport tas-Sur Monti tal-Professur Monti. Għax li kollna nfassidha li rapport tas-Sur Margajja u permezz ta' rapporti għaj u koll rridu niksbu l-ikbar konsens possibli. Il-gruppi politiċi l-kbar mod partikolari, eh, mod ġenerali, kollom opinjoni differenti ħafna u opposti fuq dawn kwestjonijiet, iżda nishtinġi bilkom l-attenzjoni għal-fat li għawnek kien nitkelmu dwar opinjoni li għanda tiġi prezentata mill-ikon u koll sforzi ġew mamula biex nkunu nistaw niksbu l-ikbar konsens possibli. U għallura, jena lest li namlu dialogu mal-kollegi jekk huwa neċessarju. Jiena ma nixxilix nintaqa' ma' nies direttament minħabba xogħol ieħor li kelli, iżda xorta waħda nixtieq ngħid dan din l-opinjoni tippermettilna li niksbu konsens wiesa. Għanna ma nistawx nażlu pożizzjoni li twass na eh, naqdu żaw niżewġ opinjonijiet. Mbagħad ngħaddu l-opinjoni lil imkow li tista' tirrifletti kif suppost l-opinjoni tal-maġġoranza fuq dan il-kumitat tal-ikon. kol, kifet jiena lest li nisma' l-opinjonijiet tagħkom u naddi l-opinjonijiet eh, li ta'kom li l-kollega Sur Garcia Margajo għaliex u jaħsiba bej wieħed uħor l-istess pali. Grazzi, il-rapporter. Minħabba li inti trattajt iż-żewġ punti flimkien, hawnhekk għandi ftit ta' problema. Biex daw rapporters, biex mod tal-għalde l-ħodor u li siħar. Iżda mhux għall-SND. U l-ewwel ngħaddi l-kelma lis-sur Ungok. ar rapport ta' Sur Garcia Margajo un-bat sur Kutas wara. L-ewel sur Wong un ix xaddu liħor għal-rapport liħor. Grazzi, Astrid. Reporter, grazzi tal-opinju tiegħek kollegi. Grazzi wkoll nixtieq ehm, nirringrazzja l-rapporter għax-xogħol tiegħu u għal-proposti li preżenta l-ġimgħa l-oħra f'dan il-każ huwa diffiċli nippruvaw naqdu dawn l-opinjonijiet differenti flimkien u l-isforzi għandhom għandna naċċettawhom u nilqawhom. Waħda mill-iktar kwistjonijiet eh, partikolari u sensittivi ovvjament it-tassazzjoni. Kwistjonijiet ta' taxxa għandhom jiġu simplifikati għal kumpaniji li jaħdmu fis-suq intern. Iżda, kompetizzjoni ġeja eh, distorsjonijiet fil kompetizzjoni ġeja minn nuqqas ta' armonizzazzjoni fit-taxxa u jiena nipproponi għal daqstan ta' menda 26 nitlob lill parlament biex jitlob lill kummissjoni biex toħroġ b'inizjattiva għal leġiżlazzjoni malar kemm jista' jkun li din tista' eh, tanalizza l-possibilità ta' armonizzazzjoni fuq il-kumpaniji din hija problema importanti ħafna fi rigward tal-kompetizzjoni. Jiena nixtieq ukoll nenfatizza l-importanza ta' amenda 29 minn Silvi Gular Fuq il-Eurobonds, dinja relevanti ħafna waqt dan il-perjodu biex bekk nkun nistgħu nirrispondu għal spekulatazzjonijiet fuq is-suq u għatwa kolxu din il-problema llum iżda l-Eurobonds ukoll jistgħu jagħmluha possibbli li niffinanzjaw kompetizzjoni kompetittività ġewwa l-Ewropa. U jiena nixtieq nixbdilkom l-attenzjoni għal kwistjoni tal-interdipendenza bejn l-SMEs u l-kumpaniji li huma qegħdin eh, jagħmlu subcontracting magħhom. L-SMEs huma ferm importanti fl-Ewropa, iżda ħafna minnhom huma dipendenti u kwistjonijiet amministrativi mihomx biss ostaklu għat kabbir U għal daqsna għanna nkunu kol xi bejn ir-rabta li hemm bejn il kumpanija l-kbar u żgħar u nitolbu għal politiċi integrati li jiġu implementati, politiċi li huma ambizjużi biex bekk nassiguraw l-industrija Ewropea tista' tinżamm u tiżviluppa mhux biss fis-suq intern iżda wkoll f'ekonomija globalizzata. U għal daqstant f'dan l-isfond aħna abbozzajna amenda 21 u nixtieq li din tiġi inkluża f'kull eh, proposta ta' kompromess grazzi. Mulțumesc, doamna președinte. Grazzi. L-għonet eh, nishtiq eh, nir-ingrazzja kollega tagħna għax xogħol tiegħu fuq din l-opinjoni. Jiena naħseb li huwa spjega b'mod interessanti ħafna. Iżda, nixtieq nirreferi għal emenda erba' Ma rridux li jkun hemm distorzjoni. Din l hija importanti ħafna kull meta tkun fi kriżi u din hija ferm meħtieġa f'xi stati membri. U għal tastant forsi għandna bżonn nevalwaw kull distorzjoni li jista' jkollna fis-suq. Mbagħad hemm xi punti li għandhom jiġu inkludi fl-opinjoni il klawzola soċjali. Is-sur Monti tkellem dwar il-bżonn għal rikonċiljazzjoni tal-aspett soċjali u ta' iktar konfidenza minnaħa fiduċja skużawni minnaħa ta' ċittadini. Laqstant għandna bżonn ta' klawżola orizzontali li tista' tiġi inkluża fil-leġiżlazzjoni kollha marbuta mas-suq uniku għal daqsan dan u artiklu 9 ta' trattatu dan huwa meħtieġ biex norganizzaw b'mod aħjar is-suq biex bekk nassiguraw li din il-klawżola hija tiġi applikata b'mod effettiv. Irridu nagħmlu studju tal-impatt l-ewwel u rridu nirreġiżlaw kull punt li jitratta su uniku. Mbagħad hemm punti oħrajn naħsbu li huma importanti fir rigward ta' governanza għandna bżonn ta' garanziji partikolari jridu konna partiċipa pazzjoni tan nisa garantita fil-bord tal-kumpaniji, tan nisa fil-bord tal-kumpaniji. Aħna rridu kol l-intejbu l-opportunitajiet ta' konsultazzjoni għall-impiegati ukoll l sms li jaħdmu fis-suq uniku li wassal għal aċċess aħjar fil-kapital u għall fondi Dan għandhom jibbenefikaw ukoll minn miżuri ta' taxxa li huma sempliċi u wkoll jridu naħsbu dwar servizzi ta' interess ġenerali. Ma nistgħux ninsew li kien hemm talba għal lista ta' tip ta' strumenti li jistgħu jkunu disponibbli għal awtoritajiet lokali. U biex ninkonkludi din l-opinjoni għandha tinkludi wkoll proposta li tipproteġi l-konsumaturi b'mod aħjar. Din għandha tassigura li dispozizjonijiet fuq il kompetizzjoni huma rispettati b'mod aħjar. Signora Gunar fu iż-żewġ rapporti. Grazzi ħafna, Signora President. L-ewwel qed jien nixtieq nirringrazzja lil Diego u lil kollega tiegħu għax-xogħol tagħhom. Taħna konna nagħmlu fuq opinjoni ma rridix nagħmlu wis emendi għax ma rridix nikkumplikaw l-affarijiet. Jina naħseb li kull meta kienem talba dwar ir-rażjer pereżempju jew esperti biex jippreparaw il-leġiżlazzjoni, ħafna punti ġew mqajma. Aħna mħal permettini li l-Kummissjoni taħdem waħda U jiena naħseb li kien hemm xi emendi differenti li saru, irdu kol nodu attenti għal rabtiet li hemm ċittadini u l-kumpaniji. Il-grupp tagħna Jishtiq li għanna nagħmlu iktar progress hawnhekk ma jidux nibdaw sa mill-bidunet eh, mill-bidunet kull darba u rridu nippreparaw ix-xogħol ukoll. Jiena mħasba li il-Kummissjoni forsi qed taħdem fuq ċertu aspetti flok li namlu idea ġenerali. Għal-dasant aħna rridu naraw x'inhi il ftejn ta' politika tagħna li jissodisfa lil kulħadd il-partijiet kollha interessati. Irridu naraw x'inhu ma pereżempju rekwiziti tagħna il-kompetizzjoni, mbagħad irridu noqogħdu attenti għal regoli li dawn ser jipproteġu interess, servizzi ta' interess ġenerali u għandaqstant aħna l-istin diskutu Aħna konxi li dan u għafas limitat ħafna u jina naħseb li jekk aħna ikonna messaġġ ċar għanna ċansi gbar li nistamaw. U biex nikkonkludi, nista' ngħid li hemm potenzjal għal tkabbi, hemm potenzjal għal żvilupp fir-riforma tas suqoniku uniku. U din għandha timxi fit eight feet fir-rigward ta' governanza ekonomika. Ma jdux nagħtu l-impressjoni li aħna qed noħorġu bis-sanzjonijiet fuq il-pajjiżi, iżda irridu naħdmu mal-pakket ta' governanza. U nirringrazzjak ta' xaltijak, rapporter. Grazzi ħafna nad il-kelma li s-sur Pascal Konfan li huwa il-shadow rapporter għal ħodor. Għazewċ rapporti, t-nej li huma. Grazzi. Jina ser nerġa' intenni dak li qalet uh, Silvi. Aħna rridu nsibu kompromessi. u rridu niftakru l-inizjattiva wara rapport Monti. Din tinkludi madwar 50 proposta u jien naħseb li rridu nevitaw li kunem li konna l-idea ta' minorita kontra maġġoranza, minoranza kontra maġġoranza, rrid noħorġu kompromessi tajbin. Issa fi rigward tal-ispirtu dan ir-rapport, Hemm sentenza li jiena mhux qed nara hawnhekk kif niżla fil-emendi proposti li intom eh, bdejtu dibatu. Kompromess C punt wieħed A. U hawnhekk taraw this report where it promotes liberalization and competition in order to boost fiscal and social convergence. Je pense pas que l'esprit du rapport Monti Jiena ma naħsibx li l ispirtu ta' rapport Monti huwa li aħna nippromovi liberalizzazzjoni u kompetizzjoni biex ikonna eh, social ethics convergence. Jiena naħseb li rridu nsaħħu ċertu aspetti tas-suq u fl-istess ħin nanalizzaw aspetti oħrajn. Ġifieri din mhijiex idea li l-affarijiet isiru wara xi xulxin iżda li jistaħħu b'mod parallel. U allura naħseb li aħna tlifna ftit mill-ispirtu ta' rapport Monti. Fri kwarta ta' tassazzjoni, nishti eh, nkompli ma dak li ġa smajna qabel, rridu ninkludu l-idea ta' taxxi nazzjonali, dan huwa punt importanti ħafna l-Kummissjoni. Huma se janalizzaw il kompetitivita il-patt ta' kompetitivita, aħna smajna dan propost mill-Ġermanja u Franza u jien naħseb li Dan ġi adottat b'mod mhux vinkolanti mill-Parlament Ewropew jinsab fir-rapport eh, u jekk fimt so il-mod ta' kif eh, ruoli qed jiġu mqasmin hemm pilastri differenti iżda jekk ikun xi ħaġa miktuba hawnhekk ikun ħafna tli għalija Ja ħasra li m'għandniex miktub, niżel bil-miktub fil dokument U l-aħħar punt. Huwa servizzi ta' interessi ġenerali din hija ukoll tiġi preparata u qed tiġi diskussa fil-Kumitat ta' Suq Intern qed jaħdem fuq dan is-suġġett it-Trattat ta' Lisbona għandu u potenzjalment introduċa xi tibdiliet hawnhekk hemm xi proposti li saru flat ta' uh, su uniku fil-proposta ta' Sur Barnier u minħabba li għedin uh, nitolbu għal uh, proposti speċifiċi għal SMIs f'mod parallel nistaw kol nitolbu għal proposti għal servizzi ta' interess ġenerali u għal nistaw nanalizzaw istawċ Putti fl-istess ħin forsi nistgħu ntolbu għal regoli iktar simplifikati għal servizzi ta' interess ġenerali u f'żewġ każijiet fir-rigward ta' servizzi soċjali forsi nistgħu nanalizzaw eh, intrapriżi iżgħar, forsi nistgħu nqisu dan bħala pakkett fin-negozjati tagħna. Grazzi, is-Sur Konfan u issa Sur Epping li huwa x-shadow rapporteur għal li sijara żewġ opinjonijiet ek joġbok. Grazzi, President. Jiena naqbel ma ħafna mill-aspetti ta' żewġ rapporti jiena nixtieq nifra li żewġ rapporters fuq ix-xogħol li għamlu. Jiena għamilt qatt ta' mendi li uh, jitrattaw l-esperienza tiegħi war li naħdint fid-diġi tas-suq intern biex bekk inkun nista' nenfasizza xi uh, prinċipji uh, bażiċi tal-leġislazzjoni tas-suq intern bħal pereżempju l-erba' l libertajiet li huma importanti imma minsir xi kultant il-libertà il-movement ħieles ta' prodotti, servizzi kapitalu ħaddiema. Ukoll hemm ir-rikonoxximent li huma ferm importanti, prinċipju importanti ħafna leġislazzjoni per esempio ta' suq intern jien ukoll enfasizzajt l-importanza ta' kompetizzjoni, politika ta' kompetizzjoni li ma kienitx imniżla wisq fir-rapport u qed naħseb aħjar din tiġi enfasizzata iktar imbagħad il-kontribut tal-SMEs eh, eh, jew ferm importanti dan huwa kontribut li jiena għamilt eh, u jiena naħseb li dawn huwa punti kostruttivi għaliex aħna naqblu mod ġenerali fuq dawn ir-rapporti u nispera li dawn il-punti tiegħi jiġu aċċettati. Grazzi. Grazzi ħafna. Aħna għaddejna l-lista tal-Shadow Rapporter su issa Nadja Sunjar Krazza. Grazzi, Signora President. Jena u kol, xtaqt nejt kentejn dwar xi emendi li jiena ppreparajt fuq eh, l-state aid li hemm fil-ekonomija nazzjonali biex nkun nistgħu nittrattaw il-kriżi. Ovvjament irridu nassessjaw l-impatt li dan għandu fuq il-kompetizzjoni, irridu naraw x'inhuma wkoll distorzjonijiet li hemm f'ċertu setturi bħal pereżempju l-enerġija. Hemm aspetti ta' kompetizzjoni li għandhom jiġu diskussi Rridu nkunu nafu fejf ċertu setturi liberalizzazzjoni mhux qed tagħmel progress u x'miżuri nistgħu nieħdu biex nagħmlu xi dwar dan u niblu s-sitwazzjoni. Għal-daqsan dawn ma' żewġ punti li jirriflettu distorsjonijiet potenzjali għal kompetizzjoni. U dan huwa l-punt għalini tal-emenda tiegħi. Grazzi, Aħna din ftit tard iżda xorta għadna nixtieq nitlob il-Kummissjoni u nhar jekk rappreżentant tal-Kummissjoni għandi xi ħaġa xi tajt dwar dan. Grazzi ħafna. Il-Kummissjoni Enta tagħmel qiegħda eh, għaddejja minn fażi ta' smieħ. U għal daqstant l-opinjonijiet ta'kom għallimkom ser jkunu ferm importanti għalina bħala kummissjoni u ser jgħinuna biex noħorġu bil-verżjoni finali tal-att tas suq uniku għal daqstant se analizzaw dawn l-emendi bir-reqqa. Grazzi, aħna dejjem kontenti meta il-Kummissjoni tismana tuħu inizjattiva minna tal-Parlament. Sur fejo jogħġbok. Jina nishtiq najt li naqbel ma' referenzi li saru għawnek mal-fergwar tal-bżon għal messaċ ċar li għandu jintbat minnaħat ta' dan il-komitat fuq kwistjonijiet għawlenin li uh, jittrattaw is-suq intern u kifet għanna ser naħdmu fuq dan. U wara dan id-dibattitu fil-qosor jien għandi fiduċja li aħna ser jirnexxina nil uftajim fuq il-punti ewlenin. Naħseb li huwa possibbli li jirnexxilna nigzbu pożizzjoni wiesa minn dan il-kumitat u jiena naħseb li nistgħu nagħmlu proposti ta' rekomendazzjonijiet kif għandu jaħdem il-Eurobond u fir-rigward tal-rabtiet bejn kumpaniji kbar l-SMEs li spiss ikunu ikollhom subcontracting mill-kumpaniji l-kbar. Jien ukoll ser ngħaddi lis sur Garcia Margajo il-domandi li ġew mqajma hawnhekk fuq uh, eh, klawżoli orizzontali u soċjali eċċetera U nixtieq ngħid ukoll li ħadd me draftsman ma rriġ jibdel il-viżjoni ta' rapport Monti u fil-fatt eh, għanna forsi il-klim ta' dawn il-kompromessi mhijiex perfett u għalda qasal forsi nistgħu ntejbu il-klim biex nassiguraw li jkun hemm rabta ġusta ma' rapport tas Sur Monti. Grazzi. Grazzi ħafna, għandek għal daqstant ix-xogħol tijak eh, illi ġa eh, lest sabiex iġi konkluż ħan votaw fil-14 ta' frar eh, nhar it-tnejn li ġej propju fi Strasburgu. Fjum San Valentino. Ideja ħażina ħafna li tivvota fuq kwistjonijiet hekk importanti fi Strasburgu għax it-tnejn fil-għaxija kien hemm ħafna laqgħat għaddejjin fl-istess ħin. Ma nafxu se jkollna interpretazzjoni, ma nafxu se jkollna elementi ta' kompromess tradotti fil-lingwi kollha, ma nafx kollix mezzi sabiex insegwu il-proċeduri eh, tas-soltu. Fuq il-Kumitat Legali ma ħajvvotaw ukoll fi Strasburgu propju 27 ta' marzu fi Strasburgu kol. Ideja ħażina oħra fl-opinjoni tiegħi għandna nippruvaw inwaqfu d tendenza li nifutaw nhar ta' tnejn. Jiena però mhux responsabbli għat-timetable li nista' ngħidilkom biss x'suppost qed jiġri. Grazzi ħafna. U nistgħu ngħaddu għal punt numru 6 fuq l-aġenda tagħna tal-lum governanza korporattiva fl istituzzjonijiet finanzjarji. Rapporter u għassur Ashley Fox. Is-sur Ashley Fox. Għanna u koll Shadow Reporters, għawi. Bold, for mux jataw, forsi posso xattir Portas, Konfen u bazesku. Jek joġ Boxer Fox. Thank you, Madam Chairman. Um... Grazie, Signora President Niħu gos nara li binna kif affarijiet għandhom jirbxu fi Brussel u fi Strasburgu. Jina xtaqt nir-ringrazzja li Shadow Rapporters u oħrajn li s-sottomettew emendi għal dan il-rapport. Irċevejt kooperazzjoni sħiħa u ħafna emendi u xtaqt nir-ringrazzja partikolarment l-Sinjura Basescu, Sinjura Bowles u anka Sur Kadrawi li nek unek illum. Is-sur konfen jaħfir li jekk ngħid li m'hemmx ħafna mill-elementi tiegħu li nista' naqbel magħhom. U dan probabbilment għaliex għandna opinjoni differenti fil-kapitalizmu jiena nira bħala ħaġa pjuttost tajba u qed jipprova jeqrida darba l-dejjem. Nista' ngħid li wara li rivedejt l-emendi ċar illi għandna maġġoranza wiesaq favur il-rapporti għaj. Ġifiri, Il-comply and explain approach għandu jkompli supplementat minn regoli legalment vinkolanti u aktar oversight prokuratorja fuq livell tal-Unjoni Ewropea fuq livell nazzjonali, ovvjament skont il ħtieġa Uħut mill emendi li ċevejt fuq dan ir-rapport imorru li lin mill-zona ta' kompetenza tagħna u jitlu fil-qasam legali fuq il-kużjon ta' remunerazzjoni xa tinfakkar lil membri aħna kompetenza fuq renumerazzjoni fis-sezzjonijiet finanzjarji li irċevew eh, finanzjament pubbliku. U rridu nippruvaw inżommu ma dan is-suġġess ma morrux lilim. him. Palissa qed nabbozza emendi ta' kompromess li ħan qassam li xedew rapporters ma jkun jista' jkun nittama li ma jkunx għalfejn, eh, anzi, nittama li nkun nistaw nlaqqaw laqa ta' Shadow Reporter sabiex noħorġu pozizjoni li tkun aċċettabbli nittama għal maġġoranza tal-membri. Signor President, il-vot għal komitat se namluħ fit-13 ta' Marzu u nistennew illi il-rapport jitressa u il plenarja na f'April. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sur rapporter nagħti l-kelma samalaj malaj li li shadow rapporters nibdew bis-sor Kardrawi. Niskuża ruħ jekk immassakrajt kun jom, tajt il-President. Um, grazzi ħafna. Grazie wkoll il-rapporter għal din l-introduzzjoni. U grazzi għal mod kif ħdimtu se jkunna laqa dal-waqt. Nistenna bil-ħerqa għal din il-laqa sabiex niddiskutu xi punti Nbatu ħafna emendi u naħseb illi forsi konna wis attenti fuq ċertu punti fil-rapport. Hemm xi punti li hemm bżonn naħdmu aktar fuqhom. Jiena nemmen illi dal-prinċipju, il-prinċipju comply or explain, ċertu każijiet huwa validu, però hemm bżonn jissaħħaħ permezz ta' regoli vinkolanti sabiex nizguraw illi jkun hemm eh, livell adekwat li fuq nistgħu naħdmu. Hemm bżonn naħsbu wkoll fuq fejn ir-regolaturi Ewropej nazzjonali se eh, jeżerċita l-poteri tagħhom ħajkonna opinjoni diverġenti ovvjament fuq ċertu punti l nemmen illi uħut mill-gruppi batu emendi kemm xejn aktar f'saħħithom. Fuq l-manager tal-riskju, fisem il-grupp tija jena bat xi MND illi jitolbu kjarifika fuq ċertu punti um, sistema ta' maniġjar intern meħtieġ f'kull istituzzjoni finanzjarju, kumitat għal riskju li kollu persuni kapaċi, kapaċi jaħdmu b'mod indipendenti u li għandhom bizzet kapaċi kapaċità sabiex iwettqu xogħolhom. Għanna bżonn xi tip ta' supervizjoni fuq il-mod kif kumpaniji fis-settur finanzjarju jorganizzaw manager tal-operazzjonijiet. Hemm ċertu punti hawnhekk li nistgħu naħdmu aktar fuqhom. Fuq il-manager issa dawn il-boards bżonn ikunu mamula minn persuni kompetenti imma għandna bżonn ukoll inħarsu sabiex naraw jekk dawn il-boards b'mod ġenerali jistawx jaħdmu kif suppost u jivvalutaw riski b'mod soddisfaċenti għalhekk valutazzjoni esterna se tkun meħtieġa sabiex kollox jimxi kif suppost. Issa punt aħħari ir-renumerazzjoni. Jiena nemmen li meta niġu għal maniġjar pozittiv hemm bżonn nitkellmu aktar fuq dan il-punt milli għanna fil-rapport palissa ċertu prinċipi li jistaw japplikaw ġa għanna ġa kena approvazzjoni ta' ċertu punti fil-komitat tagħna u dan jirrappreżenta l-ewwel pass dan u l-pożizzjoni tal-grupp tiegħi nemnu li hemm bżonn insaħħu ċertu miżuri sabiex nillimitaw teħit ta' riskju. Hemm ċertu punti fejn naħseb li nistgħu u kompromess dwarhom nittama li nistgħu nagħmlu dan u jiena nemmen illi Il-numru ta' MND juri kemm hawn interess u naħseb se nkunu tinħarsu lejn il-proposti tagħkom b'attenzjoni kbira. Eh, Grazzi sur Kadrawi, niskuża ruħi mal pepe imma imma għalu li li sur Goze ħajħu post is Signora Bazesku. Int kelma mela. Grazzi ħafna. Ma konċ qed nipprova nieħu post is-Sinjor Bazescu għax ħadd ma jistieħdi la posta. Għandi xi kommenti però x'ngħaddi dwar emendi tal-PPE. Naħseb l-affarijiet imxew malajr ħafna. Jek taħseb li aħna favorevoli għal punti li tres u aħna naqblu mal-regolamentazzjoni, reglamentazzjoni propja mhijiex risposta għad diffikultajiet li għaddejjin minnhom. Hemm punt oħra fejn opinjoni divergenti, qed nitkellem fuq l-opinjonijiet ta' Sinjura Bazesko, drafts minn hawnhekk qed jitlob introduzzjoni ta' awtoritajiet nazzjonali aħna preferu awtoritajiet Ewropej. U l-bażi ta' regolament għandu jkun stabilit fuq livell Ewropew u mhux nazzjonali. Dawn huma ħut mill-eżempji fejn l-opinjonijiet għadhom diverġenti u nasib se jkun diffiċli illi nilħu kompromess hawnhekk forsi rapporter kien kemm xejn ottimistiġ sejjed imma xejn mhu possibbli jekk turi kuraġġ jekk jirnexxinna nħalt opinjoni differenti forsi nistgħu noħorġu b'kompromess, però se tkun biċċa xogħol diffiċli kif ħafna sinjura Sur il-shadow rapporter tal-għadde mux jgħadawnek ma jidirx li għaw persona li ħadit l postu, naħseb persona uħra li ħadd ma jistahdi la posta, naddu għax shadow rapporter li mis is-sur Pascal Konfen jek joġbu. Oui, on va... je vais essentiellement reprendre très rapidement les... les... Grazie, va malaj malajr. Staqni u spontan kammil kommenti tas-sur Kadrawi Aħna prezentajna emendi, emendi konġunti. U f'termini ġenerali għanna din differenza kbira bejnietna bej dawk li għandhom fidi fiduċa fil principi ta' comply u explainu dawk li m'għandhomx fiduċa f'dan. Il-fatt li mbagħad ikollok renumerazzjoni mingħajr regoli meta nafu li din kienet il-bażi tendenza li kena fil-passat li nesponu ruħna zeta għal riskju hija ħaġa li u koll għata tifitna. Għabbażi ta' dan prezentajna xie emendi aħna, pero tabili xejnja u koll eh, benchmarks ma u nsaxħu il-prinċipju jew aħjar il kapacita tal-komitati tal-ġestjoni tal-riskju sabiex jiddeċidu sabiex ikollhom dal-poter illi jikkontrollaw ir-riskju il jistabilixxu il-ħlasijiet li jaħtru l-membri tal-Konsil Amministrattiv illi għandhom ikun għandhom jaċċettaw l-deċiżjonijiet tal-amministraturi ġenerali. Problema li għanna l-lum u li ma bilanċ l-intraprizi fl-istituzzjonijiet finanzjarji, bilanċ b'saħħtu biżejjed sabiex ikun hemm bilanċ bej il-politika tar-remunerazzjoni u l-interess ġenerali tal-intrapriża u l-interess partikolari ta' dak li jirċivi l-ħlas. Aħna proponejna emendi f'din id-direzzjoni u m'għandniex immorru taħt kwestjonijiet votati fl-awla qabel, kwestjonijiet eh, relatati fuq l-enumerazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Ix-xedu rapporter tal-GUE porta sider mhux qiegħed hawnhekk. Għal daqstant nistgħu nibqgħu mexjin għal ix-xedu rapporters mhumiex qegħdin hemm, ngħaddi għal daqstant il-kelma l-rapporter is-Sur Fox jekk jorbu. Niskuza ruħi tajt il-President, insejt il-Kommissjoni. Għaw xaħat mill-Kommissjoni? Taċċetta l-Kommissjoni t-intervjeni qabel. Iva, grazie ħafna, Signora President. Grazie tal-li tajtna l-kelma u koll. Il-ħakna pont fejn l-idejat kollhom interessanti qed niffinalizzaw il-proposti tagħna u probabbilment għad qed nimxu fuq tlet binari għandu xaqsu mal-bord amministrattiv pereżempju, maniġar ta' riskju li jkun aktar b'saħħtu u wkoll supervizjoni aktar effettiva. Għal daqstant se segwu l-proċess u nittamaw li mill komissjoni nħorġu proposti soddisfaċenti. Grazzi ħafna. Il-Kommissjoni wkoll tixtieq tatem fuq idejat interessanti mill-Parlament sabiex tibni proposti tagħha. U aħna għandna fiduċa siħa fikom. Nittamaw li s-Sur Barnier jikopra b'mod effettiv ukoll. Is-Sur Fox, grazzi ħafna, Sinjor President, smajt varjetà wiesa ta' opinjonijiet il mar nofsinhar u din l-ewwel darba li kelli benefiċċju li nisma' li sur Gozè. Jiena kont qed nitkellem ma' Sinjura Bazesku fuq is-suġġett u forsi notajt li se jkun diffiċli, pjuttost diffiċli u kompromess fuq kull aspett illi diskutejna. Madana kollu jiena korraċ għandi eh, ximbiħ u sur ħana dak kollu possibli fil-kapitali tiegħi. Eh. Grazie ħafna. Sir Fox. Grazzi wkoll tal-li għat li għat għamel kull sforz possibbli. Nishtiq li kull suċċess. Untik il-kondoljanza mill-qoddim. Nittama li sip emenda ta' kompromess sabiex tkopri l-144 emenda li tresqu. Għaddu s-sal-punt li jmiss fuq l-agenda punt numru 7 beħ binni nieqes u ċerti aspetti ta' swaps tal-pjenza tal-kreditu. Il-rapport rapporter u għassur Pascal Konfan u għara dan jistaw jikommentaw il-shadow rapporters. Ninsabu 25 minuta qabel l-iskeda tagħna nimmaġina li ċertu shadows se jaslu ktar tard. Nħalli fidejk tiddeċidi ma forsi nistgħu nifqu għalissa. Tridu dibattitu persuna waħda biss fil-kamra ġifirijien. Is-Sur Goebbels ħadlu postu Is-Sur Sanchez Posedo, Is-Sur Ole Schmidt mhux hawn, huwa veru, Is-Sur Kamal mhuwiex hawn lanqas. U s-Sur Handel tal-ġiwi e mhux hawn lanqas. Jiena lesta li ninterrompi is-seans il-seduta l ħames minuti u mbagħad naraw jekk jinaqdux ma' naxxedew rapporters. Għal daqstant mela nista nissospendi s-seduta għal 5 minuti. Għaxar minuti mela. Nitlob l gruppi politiċi li sabiex jizguraw li xedaw rapporters jinaqdu maħna. Grazzi. La Is-seduta hija sospiża għal 10 minuti.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 tista' titkellem sur sonfa konfa fuq il- um, short selling u credit default swaps. Ira ma rridx uh, nieħu ħin nitkellem jgħid iċ-ċer jgħid il-rapporter skużawli. Sempliċiment xaqnejt li dan kellna l-ewwel laqa ta' ħidma li kienet produttiva ferm il-ġimgħa li għaddiet biex naħdmu fuq qatt ta' emendi ta' kompromess issa għadna la oħra pjanata la oħra pjanata għal-ġimgħa d-dieħla. U ħan nivvotaw fuq 28 ta' frar, mhux l-14 ta' frar kif konna aħna oriġinarjament għedna. ma nixtieq nisħaq li l-vot li ħajsir 28 ta' frar għandu għandu jippermettilna li naqblu dim korreper u nivalidaw il-pożizzjoni ta' Ecofin f'Marzu għalhekk dan id dawmin ta' ġimatej ma jdajjifx il-pożizzjoni tal-Parlament aħna suppost xorta ħajkonna rwol fi diskussjoni interstituzzjonali fuq dan it-tekst għallura ħajkonna impad dwar x'qed jiġri fil-Kunsill. Għalbqija nista' ngħaddi għax-shadows għandna tnejn hawnhekk u tnejn oħra suppost qegħdin fiq triqthom law. Grazzi, reporter Melandur lej sur Sanchez Presedo li ħajitkellem flok is-sur Gerbels. Is-sur Gerbels u wkoll wieħed ma jistgħux bħalu li fil mistax tħu postu imma b'hemmx damel. Grazzi tassew, jiena ser nipprova nieħu post il-persuna li wieħed ma jistax ikkopja. Mr. Goebbels li qiegħed palissa fil-Libanu delegazzjoni fuq grupp ta' ħedma u nixtieq ningrazzja sur kafan u nixtieq kommenta fuq il-spiritu ta' kooperazzjoni tajba ħafna illi kellna u nekton il ir-rapport u xtiq ngħid ukoll illi dan din il-laqa li kellna ġimgħa li għaddiet irna xiet fermna fil-li kienem xeba mendi illi irridu eh, diskutu bejnietna iżda għandna ħafna aspetti oħrajn illi huma tan teres kbiri Li għandi rrid nixtieq nitkellem dwar. L-ewwel huwa mal-ambitu l-regolament għandu isaħħa ir-rwol tal-awtorità supervizorja li jittrattaw il-prodotti finanzjarji kollha, ġifieri ma ridstawx neskrudu kull tip ta' prodott finanzjarju qed nitkellmu dwar is-CDS jew il titli u l-isma u securities, aħna nitkellmu dwar xiex għedin nitkellmu u eh, anke jekk dawn jiġu eh, ikun hemm il-kummerċ tagħhom ekkim seħ over the counter. Xorta waħda aħna rridu ambitu ċar u li jkopri il-firxa sħiħa tal-prodotti anki jekk hemm trading risir eh, privat privatament ma rridux dawn neskluduhom minn l-ambitu tagħna. It-tieni ħaġa trasparenza. Aħna rridu ndaħlu trasparenza tajba għalhekk irridu ma nistawx ma nejdu xilli, ma nistawx nejdu li ħataġina għalja wisq għaliex dan l-istrument ħajkun ta' valur miżjud. Unħossu kol illi l-autoritajiet supervizori suppost ikun rridu jistaw jagħmlu dan ix-xogħol u jivalwaw l-impatt li għandhom fuq is-suq. Daw, ġifiri ħana nappoġġaw li jkun hemm ta' tax-short sales orders. Issa fuq id-naked short selling. Aħna rridu nħarsu lejn dan it-tip ta' short selling u naraw jekk dawn lassi huma eh, sit tagħhom xi ħadd jew le. Aħna nħossu li dan it-tip ta' short selling jista' jkun utli biex forsi jagħti ċertu eh, twissijiet bikrija imma jekk in naked short selling jiġi ipprattikat mela irridu nħarsu lejn il sitwazzjonijiet bażika xi tkun u naraw x'impatt ħajkollu dan it-tip ta' bejħ ta' titli mod partikolari meta dawn is-swieq huma suġġett għal ħafna domanda jista' jkun hemm ħafna każijiet ta', ta tfixkil ta' su u nħossu illi f'dan il-każijiet dawn it-tip ta' tranzazzjonijiet f'xi sitwazzjonijiet jistgħu jkunu kontraproduttivi. Għalhekk biex sabiex dawn mhux kontrina nkunu nista' rridu nagħmlu proibizzjoni fuq dawn it-tranzazzjonijiet. Tisem mill grupp ngħid li aħna ottimistiċi naħdu li m'xogħol tajjeb li qed isir spiritu tajjeb ta' kooperazzjoni u naraw illi kulem kooperazzjoni sħiħa. Un l istu kemm jista' jkun malajr. Grazzi ħafna mela, is-sur Goebbels qed imexxi l-revoluzzjoni ġewwa Libanu u eh, inti naħseb ħatlu postu mod tajjeb ħafna naħseb jistaj serraħ maħu u jista' jgawdi kemm jista' f'dan il-pajjiż sabiħ li qed iżur. Issa, Suppost sendu li jistur Ola Schmidt, imma mux etaw, xaħat li jista forsi jitkellem fismu? Le, da mux il-kas, mela indur li sur Kamal mill-li sija li jatawnek il lumana għana. Fidik. Grazzi tassew, forsi tista nejt illi kellim qabli għamel wall verament eh, tajjeb għax eh, ħapost is-sur Goebbels għax mux faċli li wieħed eh, E, jieħu postu nittamaw li surgeb sa' kemina muħana naqbilx u ħafna fuq ħafna kussirijiet fundamentali nittamaw li jasa' qawwi sħiħ mill-Libanu. Nixċen ringrazzja l Pascal għal xolu hawnhekk tassew prova jis il-femit ta' kulħadd hawnhekk. Il-laqa e, u e, mxiet ġmiela kulħadd jisu ta' kasir xulxin Issa, nittamaw li dawn il-kompromessi waslu għal kompromess ta' veru fejn eh, eh, kull ħatmu ħajkun kontent barra bir-riżultat aħari, ma' l-menu dak li kun ikun prova iqis il-dejat kollha u xewqat ta' kulħadd fuq l-elementi iktar importanti. Issa, xi affarijiet jiena kont ftit dwarhom il-kompromessi li qed nitkellmu dwarhom fejn aħna qatt m'għandniex kompromess. Palissa aħna għadda qed nippruvaw li konna il-hard locate rule u Ixtiq nara biex ħan fit termini ta' kompromess għal dak li huma locate reserve ħan naqblu ma' s-sur Ferbis. Jew u naraw li ma jkunx hemm tfixki jew l kutita jew eh, keċċu l-żar li m'għandhomx aċċess għas-sel bħal m'għandhom il-kbar u 5% biss ta' l-isma u li huma allokati huma fil-fatt bibjuha. U rigward id-dispożizzjonijiet li għandhom min jaħdem fuq is-suq u jfassal is-suq eh, jekku biex flessibli bizzejiet. Jiena l-kwistjoni li jiena iktar ħaseb dwar huwa l kwistjoni tal-CDS sovran. U meta inti titkellem ma l-istati membri u uffiċċji tal-autoritajiet tal-self huma dawn huma eh, ħasbin sew fuq din il- xej jidri dwar dan il-CDS sovran li kien proibizzjoni fuq. U jiena imħasseb illi fi żmien meta l-gvernijiet qed jinkwetaw fuq il- l-ispejjeż tas-self u jekk dan spejjeż fuq is-self iktar ħaj jitilgħu iktar ħajkunu qegħdin iħallsu fuq id-dejn milli iħallsu biex jippruvaw jiblu tajjeb għas-servizzi li jkun hemm bżonn. U ma jtux bżiet kas il-servizzi pubbliċi u kunu għaddin jaħlu ħafna ħin fuq biex jippruvaw jaraw semlu bid-dejn ħafna drabi jekk dawn ma jistgħux iġibu ma jistgħux iġibu assigurazzjoni fuq investiment li jiġi meta l-proġett huwa marbut mal-politika tal-gvern mill-qrib dawn jistgħu jużaw CDS sovran anke jekk m'hemmx interess dak il-titlu partikolari, xorta waħda jkun hemm rabta qawwija mill-qrib bej dak u r riskju tad default li wieħed iġiri eh, jabbanduna. Per esempio, krem istituzzjoni li kif għadhom kif selfu flows biex jagħmlu ċentru tal-ħwienet għed mistati membru dawn daru l-ACDS għall-assigurazzjoni u kienem eh, rabta qawwija bejn il-gvern li zarma eh, um, dawn it-titli u l-assigurazzjoni palissa memx, memx assigurazzjoni li tatik alternativa għal jekk iġri dan. Ġifiri ser jkun l-impatt jekk daw ma jistgħux għaw il riskju tagħhom jew l-investimenti tagħhom permezz ta' dan jekk ikun hemm din proibizzjoni. Aħna rridu nittrattaw dak li aħna naraw bħala short selling abbużiv. U imġiba li tisfrutta u li sa tkun abbużiva dan ir-rigward. Imma forsi nisamna mod ieħor inħarsu lejn xi tip ta' emenda aktar sofistikata fejn jekk inti taħseb li hemm imġiba spekulattiva li ma toġbok xejn mela forsi inti titħares l każijiet individwali pal per eżempju ċertu banek tal-gvern jew titli tal-aġenziji jew ċertu proġetti strutturali fejn wieħed ikun jista' njużo għal dawn l-eċċezzjonijiet. Imma jekk inti iħares li gruppi kbar soċjalisti li PP li anki l-ħodor jridu jipprobixxu dan il- CDS sovra mhuwiex kopert mela jiena ngħidlek jaħares lejn l-impatt fuq l ekonomija reali. U mhux sempliċi bet nagħmluha għabba li rida politika jiva li saw nġibu jirregol rida politika rridu nħossuna tajjeb. Iżda xe jkun impatt fuq l-ekonomija reali. E, allora fuq dan il-punt jiena nħeġġeġ il-kollegi tiegħi biex e, jerġgħu tuha daqatajn din kustjoni tal- impatt fuq l-ekonomija reali u naraw li mhux qed zidu mal-ispejjeż. Grazzi. Grazzi Sur Kamal. Nittama mela li l-messaġġ jasal fisme. Mela nista' nilqgħu hekk sur Schmidt u għal irxedaw għall-Aldi dan rapport fidejk jekk jogħġbok. Grazzi Signora Chair. Jina naħseb ser nappoġġak Sur Kamal għax rajt smajt l-ħar sentenza. Iħna metti li, ovvjament din hija kwestjoni komplikata mhix xi ħaġa sempliċi, iżda nħoss li din hija responsabilità tagħna wkoll li Nasa qed jara dan, li aħna m'għandniex nagħmlu xi ħaġa li ma ma nafux se jkunu konsekwenzi tagħhom għax din tkun xi ħaġa kera ħafna s-suq il-negozjati li aħna kenna daw saru mod tassew deċenti, tassew f'ambjent ta' biberija u l-burrata kienet waħda pozittiva ferm. Naseb illi millat Tija inti għamil dak li stajt, forsi stajt tikseb t-tiktar fuq żmien itwal u s-segretarjat eh, dawn ukoll kienu tajnuna kbira nrid ngħid. Jiena nixtieq eh, nappoġġa xi minn mill-proposti. Pereżempju dik li għandha x'aqsam mal-eżma. li ħaġa tajba. Ma forsi naħseb nisaw morru iktar li din minn dek rigward l-esma. U jridu forsi nerġa' naħsbu btej. u natu iktar autoritajiet li naflok fil-iktar l-autoritajiet nazjonali u koll rigward il-notifiki l-pubbliku li għandhom jiġu li nittama li inti li dawn il-disclosures jisiru kif jena nissuġġerixxi. nissuġġerixi. Forsi wkoll tistgħu tqisu appoġġ li inqaċtu artiklu 6 dwar il-marking of orders. Nittama li l-marking of orders jagħti xi sinifikanza kbira l-informazzjoni biex niġġustifikaw l-ispejjeż li dawn se reġibu maħob fil-forma tal-żviluppi ta' sistemi tal-IT. Naħseb s din għat wasal ħafna spejjeż. Eh, forsi kull hemm jgħid illi dan huwa tip ta' industrija li jista' jiflaħ għal dawn l-ispejjeż, imma fuq żmien twil. Jekk aħna ma nafux, jekk aħna ngħoddu mbagħad l-ispejjeż kollha, naseb dan ħajxekkel ħafna suq ukoll. Mbagħad għandek il-kwistjoni ewlenija ta' naked short selling. Dawn il-short selling eh, u il- eh, sovran u dejn sovran u CDS. Jina smajt li xut mi kollegi li għar li Lehman Brothers falla minħabba minħabba naked short selling. Ma nasibx dan huwa l-każ, jina nħoss li il-problemi bażiċi kienu band oħra u dawk li kellhom kienu jitrattaw il-naked short selling għanzi għenu issu għax taw iktar informazzjoni. Jiena naħseb nista' nkun eh, shareholder f'bank pajizi u dawn kienu rabjati ferm illi kienem dar il ix-short selling li huwa għaddej. Għax huma ħazbu il short selling ħasib illi kienem xie problemi għadin fil-Baltiku u jaqblu li kunem il-proibizzjoni għax jaħsbu li hija diffiċli li li tikkontrolla u kien hemm is-CEOs involuti. Imma pala parteċipat pala pala wieħed li titolarju żgħir fis-suq fuq is-suq. Jiena ħsib li kienet importanti xi bat wara ftit xhur ħareġ f'wiċċ l-ilma tala f'wiċċ l-ilma li kien hemm ċertu problemi. U kellhom jinbidlu l-affarijiet u nbidlu. Kamma nit kont itkellmu CDS u problemi ta' likwidità u xeħi jidri għal-riskju. Jira naqbel miegħek. Jien naħseb illi qabel ma nagħlqu dan id-dossier U dawk illi jarawha bħalek jridu ħolġu b'provi l-ewwel il-pista prova fidejk. Li dan musa xekka l-suq, musa jwaħsal għal problemi u dinja ċħadu tajba ħafna għal ekonomija reali. U il-problemi il-kollamet jitmi il-problemi ħajsiru ma bis illużjonijiet. dawn huma dettalji forsi tekniċi għaliko forsi kollha hawnhekk tifmu u esperti f'dan il-qasab imma jiena nagħmel li m'inhiex. Jiena m'inhiex espert hawnhekk fix-short selling. Jiena jiena titolarju f'xi wħud bil-iswieq hawnhekk imma ma nafx ej jiġri fuq is-suq ġifieri naħseb illi aħna rridu nqogħdu attenti u nisimgħu minn dawk li jafux qed jgħidu u dawk li qed jgħidu li din tista' tkun problema għas-suq. Jiena ġejt eh, ikkritikat u maqdruni minħabba li kont qed nisma' wisq dak li qed jiġri fuq is-suq u min jaħdem fuq is-suq jiena smajt ċertu għajdut qed jgħiduli, imma jiena min nixtibx xi ħaġa ħażina għaliex naħseb illi s-suq tajjeb li jaħdem sew, suq finanzjarju tajjeb jaħdem sew. U maħtieġa l-Ewropa Ma jina nitkellem ukoll dwar il-gvernijiet. Kollegi tiegħi qalu li ma nsax tisma' l-gvern li hemm fil-lat nordiku fil-parti nordika tal zona għax mhux ċentru għad-dinja veru, veru. Forsi, imma f'pajjiżi u fil-pajjiżi aħra nordiċi aħna is-sopravvivejna eh, problemi enormi. U aħna ma kena ebda problemi rigward il-short selling, Dik hija l-perspettiva tal-Gvern Svediż, dik hija kif jarawha l-awtorità supervizjoni u jiena lest li nisma'ħom, nisma' x'għandhom xi jgħidu, għalmenu sakemm intom tikkonvinċuni naħseb b'mod ieħor. Imma naqbel ma'kom fuq ħaġa, naqbel illi Rrit ikonna sistema fl-Ewropa illi kulħadd jaġi xi bistess bot għaliex naħseb dak li seħ fil-Ġermanja dik kienet tassew terribli u għanna jkollna sistema illi tarmonizza di sistema u forsi nsaw naqblu fċertu kompromessi f'dak ir-rigward. Nixtieq naqbel ngħid li Naħseb din mhux ħaġa li ħadd kowis. Aħna għadajn studju dawn għadajn b'votazzjoni fil-Parlament fil-Kamra u tistaw taraw l-għalda l-għalde kważi dejjem jirbħu 95% tal-drabi jirpu fil-voti. Naħseb li f'dawn iċ-ċirkonstanzi nista' ngħid li Min ċert li l-grupp tiegħi qed jarawha bħal ma nara jien. Forsi ma nafx ikun xie xi sorpriżi lejn l-aħħar, imma nittama Pascal li inti ħatmur ftit lilin minn u prova daħal l-idejat tagħna ma fl-istess ħin ma ma tqazziżiex. Jien naħseb illi problema li jekk il-politika tiqabdu xi ċertu strumenti, għax jekk għadamlu dan mela ħajkun hemm strumenti oħrajn li ħajn qalaw li ħajn probixxu daw, kumbat darb'oħra. Nka ħaġa li ħajkollna l-għamlu hija li noqogħdu nipprobixxu il-sistemi, ma sibx l-Ewropa da tirxi eh, taqbad din it-triq. Għalek Paskol, prova bel ftit aktar. Grazzi. Grazzi tassew. Sir Schmidt. Nittama li jinti u koll kollok suċess biex tipprova t-konfiċi l-kollegi li firjuma fil-grupp tijak. Nittama li jinti konfiċenti maħħom daqs kemm inti kun konfiċenti ma' l lub u jina ċert li sur kanfar ta' kas il-klima li tijak dem għanna nisimaw minn dawk li għafux għet jgħidu mella għandi problema għax is-sur Thomas Handel mill-grupp tal-GUI u għax-shadow rapporter mill-GUI mux qed hawnhekk illum fosna u eh, shadow rapporter mill-IPP Marcus Faber laqas ma duba wasal, iżda qed jgħidu li Xampier eh, Gozess li għandu ħafna talenti, il-koordinatur mill-IPP, ser jħodlu postu tassew, naħseb li tista' tagħmel dan ix-xogħol. Eh, sur gozes, mux qed nipprova, nieħu posta taħat la sunjura Bazzesku, laqas sur Weber, għax jiena ministra sesswali, jiena ma nistax nagħmel eh, nafruħ kulħadd, jiena ministra porter, għax do rapporter hawnhekk, jiena xaqt biss nagħti l-opinjoni tiegħi bħala rappreżentant tal-grupp. Jida ma naqbiex ma' Sur Schmidt. jina segwejtu fuq ċertu dossiers fejna kont rapporter u inti titturi l-issu li dak li qed tipprova tagħmel u hija xi ħaġa tajba għall-ekonomija reali tajja wis. Imma jiena kont qed naħseb illa liġ is-swieqat ma jgħidu jridu irridu juru kemm dak li qegħdin jagħmlu huwa fil-fatt tajjeb l-ekonomija reali għaxa jekk xilom jagħmlu dan u juru tassew xiswew. Mela ma jkollniex għalfejn namlu nieħdu dawn il-passi u nippruvaw nipprobixxu ċertu affarijiet li aħna manrom xajbina l-ekonomija reali għaliex dawn dawn l-awtoritajt narawhom bħala xi ħaġa maġika li jistgħu jandom il-tweġibi tal-kollox u jistgħu jisalfu kollox. Jien naħdim ħafna snin ġo bank, jien kont f'kariga pittostolja fil-bank. U nidilkom eh, bis-sinċerità kollha meta inti tara deċiżjoni li jittieħdu ma tantx dejjem jittieħdu fil-interess ġenerali. Inti ġili forsi taħseb bejn u bejn ruħek jekk dawn huma tassew eh, viabli eh, biss fil-interess tal-kumpanija fl-aħħar mill-aħħar jiena un f'kumpanija li kellhom isma li kienu jiswew xi 23 fil sebba sa nislu għat 2.7. U aħna eh, kienu għedin jiprovaw eh, kien hemm min jipprova jixtrihom dawn l-ismi, l-isma għax kienu ħajitilfu minn fuqhom. E, veru dan huwa parti kollu mis-sogru ma dak iż-żmien kienu qegħdin ngħidu illi dan kien kien kien kienet azzjoni defensiva ta' xiri. Illa għaliex għax kellna kellna settu fl-Istati Unit li eh, ma kienux ma kienux affidabli u kienu qegħdin jagħmlu dak li fett u mbagħad kellna model ta' kummerċ mm nudel ma' negozju li kien qed jippermetti li jkun hemm kien hemm il-short selling u ċertu self u din kienet din kienet eh, diżastruża għax il-modell ta' kummerċ kien diżastruż għax jfisser li ma kellekx likwidità biex tilħaq il-skadenzi mela inti ma konċ tista' tagħmel tajjeb għal għal spejjeż tiegħek. Għalhekk ma nistax ma, nistax nippermettu li kunem azzjonijiet assurda li seħ imma nridu nħarsu lejn dak li qegħdin jagħmlu s-swieq oħrajn u naraw jekk hix azzjonali u aċċettabbli. Ovvjament aħna rridu nżommu kunċett ta' riskju mhux qed nipprova naqbad unqaċċat ir-riskju għal kollox biex indaħlu xi tip ta' ekonomija sovjetika ma jidher illi aħna il-pista prova għedda fuq spallitna meta nħoġu bidejat, u mbagħad meta ħadd bidejat ma hemmx fej joqogħdu juru li u ma qegħdin jaħdmu fl-interess ġenerali ta' kulħadd. Aħna rridu ikonna irridu ndaħlu il-ħtiġa li li wieħed ovvjament jagħmel li għax dan jista' jwasal kabbi. Eh, u aħna rridu ukoll inqisu l kwistjonijiet oħrajn illi ma jiminawx kumpaniji u ekonomiji reali u għom jihdu riski eċċessivi. Jiena ma diċej kontra l-banek, jiena lejna menti b'interessi kbar, imma jiena nħoss li aħna rridu kunu eh, raġonevoli. Paskala tfadallu x'jaqdef hawnhekk nemmen jien. Ma ma nasibx li għandu jwaqqaf milli jirregola settur għal raġunijiet li wieħed ma jistax jagħti provi tagħha jew li jekk il-miżuri ikunu dizastrużi, jena rridu nħarsu lejn il-provi li jridu jiġu eh, joħorġu mizewċ naħat u jena mux jtnikometa pala xaddu fuq dal-fajl. Grazzi, nara li għaxħan ħat minn gwi li għaddu kif għatmana, Sur Thomas Handel huwa shadow reporter. Inti tixtieq titkellem fismu? Oh, ja, uh, Handel ist der. Is-Sur Handel huwa shadow reporter fil-grupp tal-gwe fuq dan ir-rapport, issa inti t mana eh, u forsi tixtieq titkellem fisem is-Sur Handel. Jekk iva, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Skużawni ġejt tard dajna kont flaqa tal-Kumitat tal-Budget. Issa ser ikolli nitkellem mingħajr ma pjena twist. Nixtieq eh, nitkellem fissem il-grupp tagħna hemm żewġ affarijiet li huma importanti ħafna fir-rapport tas-sur Pascal Confant fil-gwart tal-proibizjoni fuq il-naked short selling, aħna napoġġaw fisjih din il-proibizjoni. Umbat punti ieħor importanti għalina huwa l-impatt tal-inflazzjoni fuq prodotti li ikel agrikoli u commodities fil-gazzetti ġermaniżi fil-weekend kien hemm kwistjonijiet ta' prezzijiet li qed jitilgħu in-Nazzjonijiet Uniti għamlet Eh, xi qed eh, tafza dwar dawn il-problemi u eh, għal-stant jiena nixtieq esplicitament nitkellem favur l approċċ naħseb li hija kwistjoni ewlenija u ma naħsibx li għandna nitilfu din l-opportunità biex nintroduċu regoli xirqa fir-rapport u nippruvaw naraw nistgħux niksbux ma appoġġ mill-maġġoranza. Grazzi, sanna u kol rappresentant mill-Kommissjoni, Signora Marie-Therese Fabregas, e kjoġbok. Grazzi, Signor President. Kif tistaw taraw id-debattitu fil-Parlament Ewropew fuq din kwistjoni partikolari hija um, waħda partikolari u interessanti l Kummissjoni trid tadotta fuq livell Ewropew afas ta' koordinazzjoni sistema armonizzata ta' miżuri li għandhom jiġu infurzati rwol importanti eh, qed jingħata lill leżma dan ser jikkoordina iżda eh, ser jkun f'pożizzjoni li jieħu wkoll miżuri speċifiċi jekk ikun hemm eh, riskju tas-suq il-miżuri li qed naraw fil-proposta tal-Kummissjoni huma miżuri li saru skont it-tip ta' instrument il-Kummissjoni għamlet dawn il-miżuri b'mod partikolari ħafna u dan jaspjegat fl-assessjar tal-impatt li jsegwi l-proposta leġislattiva. Aħna nemnu li il-Kummissjoni, il-proposta tal-Kummissjoni kif abbozzata oriġinarjament hija proporzjonata mar riski tas-suq ta' att ta' strumenti. Issa ngħaddu għal naddu allocate rule u miżuri oħrajn il-Kummissjoni trid tintroduċi il-locate rule li hija waħda stretta ħafna tmur li l-in mis-sistema preżenti fi Stati Uniti bħalissa. Lan huwa li telimina missu kull riskju li jista jwassal għal xkiel fis-suq jew disfunzjonament fis-suq. Naħsbu li din hija xi ħaġa vera importanti li konna rilokitru li hija b'saħħitha. Issa, naddu għall specifikazzjonijiet ta' su jew flagging din hija dwar trasparenza. Aħna nemnu li din hija dispożizzjoni ferm importanti ġol proposta għaliex Għaliex meta dispożizzjoni tiġi applikata inti ma jkollekx biss informazzjoni fuq is-suq b'mod aggregat iżda l-awtoritajiet minn kontra ser ikunu jistgħu jieħdu mit trading venues informazzjoni speċifika u dettaljata jekk ikun meħtieġ per eżempju għax ikun hemm xi market abuse, ikunu qed jiraw xi market abuse għal daqstant. Il-flagging huwa supplementari għal miżuri l-oħrajn kollha li qed jiġu introdotti permezz tal-proposta preżentata mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni Ewropea prezentat proposta leġislattiva u tat assessjar tal-impatt fl-istess ħin, aħna għamilna dak kollu li nistaw biex nidu konsiderazzjoni l-miżuri kwalitattivi kollha, aħna analizzajna data disponibbli bħalissa fis-swieq u m'għandniex daqshekk informazzjoni bħalissa kif huma l-affarijiet. Trasparenza fis-swieq kollha mhijiex aċċettabbli Ma nix bizziet informazzjoni aħna nemnu li jekk aħna nintroduċu tip ta' miżuri li aħna ser namlu fir regolamentazzjoni fuq il-short selling, aħna nkunu qed niffaċilitaw xi funzjonament ta' suq nassiguraw iktar trasparenza, regoli ta' safety net u b'dan il-mod nkun nistgħu ntejbu il-mod ta' kif is-swieq jaħdmu. Poteri straordinarji ser jingħataw ukoll lill istati membri. Di miex kwistjoni ta' abbuż tas-suq, integrità tas-suq. Fl-aħħar mill-aħħar din hija kwistjoni ta' stabilità tas-suq. Irridu nassiguraw li s-swieq huma robusti u li jaħdmu kif suppost fix-xenarji kollha. Grazzi. Dagen ob nog äh, Nixtieq insaqsi issa li għaw rapporter mill-ikbar partit nistaqsih kiex tiqx jitkellem. Iva. President, Marriċ ntawa l-wis, eh, l-emendi li ġew eh, mbawtu mill-partit tagħna kienu dwar flagging. Naħseb li hemm bosta punti li jridu naħsbu dwarhom. Aħna smajna ħafna minn tal-industrija. Kien hemm nuqqas ta' ftehim dwar dawn il-valuri aħna għaddejnat ta' emendi li jittrattaw trade regulations ġifiri fi żmien ġurnata fi rigward ta' trasferimenti tal-short selling. Uħud qed jaħsbu li namlu tneħija ta' ċertu punti waqt li oħrajn qed jissuġġerixxu li jkollna sanzjonijiet iktar stretti. Però dawn mhumiex biss l-uniċi punti rridu niddiskutu, punti ieħor li aħna għajimna jitratta l-eżma u li din tista' toħroġ bi proposti għal proċedura li meta meħtieġ l tkun tista tagħmel tibdiliet. Aħna nasbu li dan huwa wieħed mill-punt din jew tiegħu lenin. Aħna nisperaw li nkunu nistgħu nanalizzaw dan il-punt ġewwa Strasberg. Il-votazzjoni tiġi se tkun waħda interessanti ħafna. Grazzi ħafna jien ma żidx li l-nifsi ma sleeping ma, ma speaking list, ma lista tal-kellima. Ser di għal Pascal issa biex jala id-dibattitu. Iva, bosta punti tqajmu u ħafna punti ġew diskussi wkoll. Ma rridx noqgħod immur lura għall-emendi ta' kompromess, issa mhux iż-żmien fuqtu biex nippreżentaw maħna nisabu f'nofs il-proċess u nixtieq ngħid l sinjura link li talbitni biex nitkellem ma' nies li jafu dwar is-suġġett. Inti qed li għandi nitkellem ma' nies li jafu s-suġġett. Bħal kumment Sur Schmidt, u jiena fil-fatt hekk għamilt. Ġifier mhux neċessarjament il-lobbies li jiġu għaw u li jiġu għaw bil-pożizzjonijiet partikolari. Ġifieri aħna jista' jkollna pereżempju ħbieb li qed jaħdmu fis-suq u għal dan sa ikun nistgħu niskopru iktar. Anke jekk il-Kummissjoni Ewropea ma sabit xejn fir-rapport tagħha u kien hemm każijiet fejn kien hemm impatti kbar minħata banek eċċetra Tinkwetawx allura aħna ser nitlu ktar fid-dettal. Issa namlu diskussjoni fuq din dan punt partikolari. Aħna mhux ser neħu il-CDS ħadd f'din il-kamra ma qal li ser nagħmlu proibizzjoni ta' CDS għal coverage, jiġifieri jekk aħna qed nippruvaw niffinanzjaw id-dejn pubbliku, pereżempju jkollok persa bond, hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar nies li qegħdin jużaw is-CDS bl-state funding, bil-fondi tal-istat. Dan din huwa l-punt hawnhekk, il-kwistjoni ta' finanzjament tal-istati u l-impatt li dan jista' jkollu Naħseb li dan kollu issa qed isir ħafna iktar komplikat. Hemm ħafna kwistjoni tista' nitkellmu dwarhom hawnhekk, sa nitkellmu dwar il-proxy, eċetera. Għal darbohra jiena sorpriż li liberali li rridu li jkun hemm eh, funzjonament tas suq tajjeb u li jaħdem sew, mat ma tiraw dawn il-loda li jistaw jiggarantixxu iktar trasparenza u mafdaq waħda jkunu kontrihom. Issa fi rigward tal-ispejjeż jekk ikollok marketing fl-Istati Uniti, l-istess eh, ikollok f'Hong Kong u dawn ma, ma kellhom ma ħolqilhomx xkiel milli jiżviluppaw u jikbru iktar, naħseb li dawn huma stakli allura li aħna nistgħu nelbu. U li din tkun xi ħaġa li l-Banek Ewropej jistgħu jibbenefikaw minnha meta huma jkun qed jippruvaw jikkompetu ma' banek pereżempju f'Hong Kong jew fl-Amerika. Fir ta' l-evidenza, jiena nixtieq nitkompli u nitkellem dwar proposti li għamlet l kummissjoni jekk inti m'għandekx marking, ah, mhux se tkun tista' tifhem aħjarx qed jiġri u jista' jkun hemm xi tip ta' argumentazzjoni tas-suq u aħna qed naraw dan isir għaliex hemm traċabilità u din traċabilità aħna hija xi li rridu nintroduċuha. Sur Schmidt, inti xi din hija li inti ma rridx għal sant hawnhekk irridu nkunu konsistenti fir-rigward tal-proposti. U biex inkunu konsistenti għandna nieħdu l-proposti oriġinali tal-Kummissjoni u nibdlu ftit kemm jista' jkun fir tal-marki. Aħna qegħdin diskutu bħalissa għadna ma ħadniex ftehim fuq dan il-punt Iżda minix qed naħseb li ma hemmx tama fir-rigward eh, li l-uftajim fil-ġimgħat li ġejjin. Grazzi. Il-laqa għal il-ġurnata laqa li jmiss hija il-ħamis l-10 ta' frar fl-10 ta' filgħodu u naħseb li nistgħu nagħlqu laqa tagħna llum u Nista' nafżakom ukoll li fis-sitta u nofser ikun hemm oħra fuq il-periklu ta' divergenza u riforma finanzjarja. Grazzi intom il-koll mistiedna li tiġu. Grazzi.